Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nadwa tajba, kollegi. Is-sessjoni miftuħa. L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum l-istqarrija tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq il-qafas finanzjarju multi annwali. Qabel niftaħ id-dibattitu nixtieq ninformakom illi qegħdin nippruvaw sistema ġdida fejn il-membri jistgħu jirreġistraw il-blue card tagħhom b'mod elettroniku suppost irċivejtu email fuq kif tużaw is-sistema u hemm ukoll biex tkunu tistgħu tużaw il-magna tal-votazzjoni elettronika. Yes oder durch die persönliche Anmeldung zu Beginn der Aussprache bei den Kollegen vom Plenum. Jew inkella tistgħu wkoll tibdew billi turu li t titkellmu permezz tal-karta blu billi tollu jdejkom iżda tistgħu tużaw is-sistema elettronika wkoll nixtiequ aħna ninformakom fuq din s sistema biex t-istaw t-bdew tistgħu tibdew eh, tippruvawha. Jiena nixtieq ngħidilkom milli mhux eh, possibbli illi tibagħtu email biex titolbu li titkellmu dan huwa possibbli jew personali jew inkella bis-sistema elettronika iżda wkoll tridu tkunu hemmhekk preżenti. Mela issa fuq id dikjarazzjonijiet fissem il-Kunsill għandna is-Sinjura Tupurajnen. Uh, Vorsitzender, honorable members of Honorable members tal-Parlament il Għafas finanzjari multi għanwali li jmiss ħa ħaj podġi l-politika finanzjarja tal-2027 titana għalli jkollna qafas finanzjarju bilanċat li rifletti prioritajiet ġodda kif ukoll il-politika tradizzjonali u jikkontribwixxi għal miri komuni Ewropej. Mhux faċli li tilħaq dawn il-miri konsiderevoli ma għalin nippruvaw qed naħdmu aħna. Il-kalendarju koll ambizju se avalja qegħdin f'nofs il-bidla istituzzjonali il-Presidenza tagħmel dak kollu li tista' sabiex tiffinalizza negozjati fil-Kunsill sal-aħħar ta' din is-sena. U personalment jiena impenjata ħafna li nilħaq dawn il-miri, id-dibattitu tal-plenarja tal-lum itina opportunità u nikkar li kooperaw mal-Parlament Ewropew. Jina nirrappreżenta li kunsil fis sessjonijiet plenarju kollha ta' Presidenza tagħna ta' biex itina l-opportunità li jkollha diskussjoni aġġornata regolari fl-ispirtu ta' kooperazzjoni interistituzzjonali tajba skont il-miri tal-Presidenza Bulgara aħna ħankomplu bil-prassi stabilita li jkun hemm skambju ta' veduti kemm qabel u kemm wara l-gak meta l-mff ikun fuq l-aġenda tagħhom president issa permetti li kemm tgħin fuq l-isfidi tal-Unjoni Ewropea u l-prijoritajiet komuni tagħna. L-MFF li jmiss qiegħed biex iwieġeb għall isfidi attwali u futuri tal-Unjoni Ewropea billi li nefqa Ewropea tkun dejjem marbuta mal-ikbar valur miżjud. Aħna nippruvaw l konverġenza l iżvilupp u nżommu standard għoli fl-agrikoltura fl-Ewropa. Dawn ir-riżultati nistgħu narawhom fl-Ewropa kollha u ħajbqgħu insaħħu l-konverġenza u nappoġġaw l-agrikoltura sostenibbli. Il-fondi tal-iżvilupp rurali huwa importanti ħafna hawnhekk waħda mill-isfidi ewlenin ta' żminijietna hija l-bidla fil-klima diġà qed inħossu l-impatt fuq l-ambjent tagħna u l-affarijiet tal-arħar jmorru jekk ma nżidux l-isforzi tagħna ħafna vuċijiet. L-ewwel nett il-vuċijiet taż-żgħażagħ tagħna qegħdin jitolbuna nagħmlu iżjed. L-MFF ħad tkun essenzjali għal dan il-għana li xħa tkopri perjodu li wassalna għal miri tal-iskadenza tal-klima tal-2030 li ta' dibem bidonnom qed jappoġġaw il-mira tal-25% għal kemm uħud jaraw bħal massimu oħrajn jaraw bħal minimu. Apparta minn hekk għandna wkoll it-tranzizzjoni enerġetika li nippruvaw nilħu in-neutralità fil-karbonju. Hemm bżonn ta' font inħossu aħna biex niffaċilitaw tranzizzjoni ġusta lejn dan il-għan. L-MFF ukoll ħatati appoċċa l-innovazzjoni u r-riċerka fi żmien fejn is-soċjetajiet għaddejjin minn bidliet kbar minħabba trasformazzjoni diġitali. L-Ewropa hemm bżonn tibqa' fuq dimnet tar-riċerka l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Il-futur tal-MFF irid ikun allenjat ma' prioritajiet ġodda il-ġestjoni tal-migrazzjoni taħtieġ approċċ eh, komprensiv billi nużaw ukoll titli differenzi tal-MFF u hemm bżonn illi nikkonsidraw l aspett interni u esterni tal-immigrazzjoni fl-istess waqt l-aspettattivi tagħna jdu jkunu ffokati fuq ir-realtà. Waħda mill-ikbar stati membri tal-Unjoni Ewropea ħadd titlaqna kellna konsultazzjonijiet mal-Ministri tal-Istati Membri kollha u f'dal kuntest ħafna ħassew il-bżonn li l-budget Ewropew jirrifletti dejn ir-realtà ġdida bħala presidenza dan huwa element li aħna bil-fors irridu nikkonsidrawh. Fuq ir-riżorsi propji dawn għandhom jipprovdu sistema ekwa trasparenti u ġusta l-MFF li jmiss biex nilimitaw il-pis fin amministrattiv fuq l-Stati membri. Kif tara l-affarijiet il-presidenza fuq il-riżorsi proprji ġedda, il-proposta il-ġdida ta' l-iskart li ma jkunx tal-plastik għandha l-akbar appoġġ mill-maġġoranza tal-istati membri u fuq ir-riżorsi proprja ġodda aħna jdu nżommu f'moħħna dejjem li hawnhekk ukoll hemm bżonn ta' konsensus bejn l-istati membri kollha. Aziz membri, niddefendu l-valuri Ewropej jibda mill-rispett tal-istat ta' dritt kemm fl-Unjoni u kif ukoll speċjalment fl-istati membri tagħha l-istat ta' dritt mhix dikjarazzjoni politika imma eh, norma legali mill-perspettiva tal-President artiklu 2 ta' trattat fuq l-istat ta' dritt mhux se jibqa' eh, infurzat waħdu dan irid jkun rifless fix-xogħol tagħna li nagħmlu fuq il-politika. Il-sat ta' dritt huwa element kruċjali fl-MFF li jmiss għax tinkludi l-proposta fuq il-protezzjoni tal baġit tal-Unjoni minn eh, nuqqasijiet tal-istat ta' dritt u din hija proposta li tapplika bl-istess mod għal l-istati membri kollha u l-fondi kollha tal-Unjoni. Bħal l-istat ta' dritt innifsu l-istat ta' dritt u d-demokrazija huma eh, sissien tal-prosperità, sigurtà u libertà Ewropea. Ir-rispett tal-istat ta' dritt ovvjament marbut mal-leġittimità u l-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Fost il-prioritajiet tal-Presidenza Finlandiża hemm il-ħarsien tal-protezzjoni tal-istat ta' dritt u nsaħħu il-mod kif dan jorbot mal-baġit. U għabbażi tal-gwida li tuna kapijiet, aħna ħankomplu ħidma tagħna fuq dan ix-xogħol fuq dan il-punt importanti konvinta li hemm mod kif ikonna strument bilanċjat u b'saħħtu legalment għabbażi tal proposta żis membri tal-Parlament Ewropew jiena naf li intom ħasbin dwar il-kalendarju. Sissa xogħol ta' presidenza fil-Kunsill iffoka foka fuq li nisimgħu x'għandhom xi jgħidu l-istati membri prioritajiet tagħhom issa ħajkun hemm l-opportunità biex il-mexxejja jagħtu gwida diretta lill-presidenza għal dan il-għan il-presidenza qed tħejjeb paper biex tiffaċilita l-ewwel diskussjoni sostanzjali tal-mexxejja fil-kunsill ehm, ta' Ewropew ta' Ottubru dan ovvjament jiddependi mir-reazzjonijiet tad delegazzjonijiet speċjalment kif il-President Tusk ikun irrid imexxi d-diskussjoni u bbażi tal-gwida tal-mexxejja naħa inħejju eh, negotiation box bin-numri biex niffaċilizzaw qbil sal-aħħar tas-sena. Hekk kif qabel il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju din is-sena. Għal darb'oħra permettuli ngħid li l-Presidenza hija impenjata bi Eh, nirrispettaw il-kalendarju ħanamlu kollox sabiex niffaċilitaw l-aħħar stadji tan negozjati tal-MFF u wkoll fundamentali għalina li nikkooperaw magħkom eh, abbażi wkoll dak li għamlu il-presidenzi ta' qabel nifukaw ukoll fuq proposta settorjali tal-MFF sabiex nilħqu bil komuni. Sinjur President, eżis membri tal-Parlament, grazzi ħafna tal-attenzjoni u issa nistenna bil-ħerqa li nisma' diskussjoni kif tiżvolġi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna qabel ma nistieden lill-Kummissarju Johan biex jitkellem qed nara li għandna kollega tix titkellem fuq point of order. Merci, Monsieur le Président. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nagħmel call to order jekk jogħġbok. Jiena qed jinkwetawni ħafna affarijiet li ġraw ilbieraħ matul l-elezzjoni tal- eh, Buru tad delegazzjoni ta' Karfam rajt is-Sinjora Bakas li hija parti mill-grupp Indi li nħatret fi 17 ta' Lulju bħala parti minn din id-delegazzjoni hija membru ilha membru tad delegazzjoni sa minn Lulju issa tallimna permezz tal-Amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew li hi ma setax nomina ruha bħala kandidat għad-delegazzjoni Kariforma ma nixxilix. U ma m'għadix membru skont il-metodoloġija deħant. Issa. I ma tistax ikollha aċċess ukoll. Din hija deċiżjoni li ħadna fil-Parlament Ewropew qed tipprova twerab in-nies ta' grupp da xiexet jiġri dan huwa żball. U jista' jkollna l-bakkas li tista' tkun kandidata l-elezzjonijiet. Herr Kollege, Herr Kollege Mariani zum gleichen Thema? The same issue? Grazie ħafna fuq l-istess then please wait. Um, for Stenna kjoġbok mela, skużani. l äh, Rever nejdlu illi ir-raġuni għal fil-kumitati jivvutaw hija minħabba li jkun hemm bejn il-partiti li mhux stabbilit dan fil-regoli ta' proċedura mbagħad jiddeċiedu bejniethom. Jiena nista' ngħidlek illi kulħadd jista' jħorġ bħala kandidat min huwa membru sħiħ u din il-parti tal-intervent tiegħek ħan insuh l-ewwel punt tal-intervent tiegħek kien fuq il-regoli ta' proċedura u dak huwa skont ir-regoli li għandna bħalissa ġifieri kandidat għandu jkun membru sħiħ u din hija xi ħaġa li hija verifikata u tieni parti skont il-votar. Je voulais intervenir aussi sur le respect de la règle d'ont. Je vais pas Grazzi President, jiena xtaqt nitkellem fuq ir-regola tas-sistema d'ont fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin ġew affarijiet strambi 13 il-posta rapporter permanenti fil- fil-leġislatura preżenti għal pajjiżi li għandhom x'jaqsmu mal-ftehim ta' preaċezzjoni u uh, oħrajn. U dawn nqasmu bejn l-ICR, il-GUA u l-R&D. U aħna ġejna skrużi kompletament minn dal proċess kollox bejnietom tqassam u għalluna dawn ir-rapporti ma jaqgħux taħt ir-regoli ta' doħont. Sewa nixtieq nkunu nafu eżattament meta japplikaw meta ma japplikawx ir-regoli din hija kompletament diskriminatorja minn 13 rapport għall-inqas seta' kien hemm xi tip ta' proporzjonalità. Vielen Dank, Herr äh, Kollege Mariani. Ähm, auch hier bezieht sich mein. Grazie ħafna, Sur Mariani. Anka l-tweġiba tiegħi fuq it-tieni parti tal-intervent tas Sur Rivier dawn ir-regoli huma regolati b'mod ġenerali fir-regoli ta' proċedura biex ikun hemm ċertu bilanċ u meta l-votazzjoni ssir fil-kumitat u naħsibx li hemm bżonn illi nerġgħu nirverifikaw dak li qed inti iżda naturalment il-kumitat jista' mbagħad jivverifika minn ħadd Surħan. Thank you for the opportunity to react uh... Uh, to the European Parliament's political resolution on the next. Mela, grazzi. Issa, fuq il-budget long term, issa fuq l-istrateġija, il-diskussjoni strateġika li ħajkolkom ħati forma l-Unjoni Ewropea futura. Jiena nirrikonoxxi wkoll ix-xogħol intensiv tal Parlament Ewropew, speċjalment il-co-rapporters u tim ta' negozjati illi ġie maħtur mill-Kumitat tal-Budget Sur Hayer, Sur Hajer, Sur Holbrecht, Sur Anderson, uħrajn jena biex meċu u din din rizoluzzjoni politika il-Konsil Ewropew ħajkollu skambju ta' opinjonijiet fuq l-MFF li jmiss il-ġimgħa t dieħla u nista' biss inħeġġeġ eh, il-mexxejja u Presidenza tal-Kunsill sabiex jieħdu konsiderazzjoni il-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, rapporter tal-Im tal-Parlament Ewropew f'adottat Novembru tal- tali għaddiet kien kontribuzzjoni sostanzjali għan negozjati fuq l-MFF li jmiss. Sena wara wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Mejju kien essenzjali li nżomm ma nħallu l-ebda bigwità fuq il-kontinwità tal-pożizzjoni tal-Parlament wara kienna nilqa' fatt li dina ir-riżoluzzjoni politika tilqa eh, maġġorment il-pożizzjoni li ġa kellna fl-2018. Jiena ħadd nota wkoll tal-elementi ewlenin tal-elementi ġodda ta' din ir-riżoluzzjoni ħajdħol fihom dalwaqt imma qabel nixtieq infakkarkom fil-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq il-livell ta' nefqa. Din hija waħda mill-punti jekk mhux il-punt l-aktar importanti fin-negozjati li jmiss. Ġifieri, parlament Ewropew jixtieq issa illi jkollna l-budget long term li jmiss fil-livell ta' fil-mija tal-GNI ta' 27 stat membru Ewropew minn l oħra bosta stati membri qegħdin jitolbu ripetutament tal li limitat tal-1% tal-GNI tas-27 u jiena naħseb li jsiru nindirizzaw dawn id-diverġenzi. Kollox irid ikun kostruttiv u li jipprova jsib kompromess fl-aħħar mill-aħħar jdu naqblu fuq il-budget long term li jmiss l-Unjoni Ewropea u eh, aktar ma jiġi dan malajr iktar aħjar. Hemm bżonn irrikonoxxu l-fatt li l-Unjoni ntalbet tagħmel iżjed u aħjar xogħol fuq il-prioritajiet politiċi tagħha u dan jeħtieġ iktar ifukar fuq il-valur miżjud u nikkontribwixxu iżjed għall azzjoni klimatika, riċerka, innovazzjoni, is-sikurità diġitali, il-frontieri, eh, eċċetera. Mill-banda ma nistgħux nitilfu il-realtà, ninsabu il-realtà, l-fatt jibqa l-Unjoni ħaj kollha budget inqas u għalhekk Ovvjament ħajkun hemm bżonn ta' xi tnaqqis issa minħabba dawn il-limitazzjonijiet il-Kummissjoni li proponiet l-MFF li jmiss huwa livell ġenerali ta' wieħed punt wieħed fil-mija tal-GNI Ewropew li naħseb li huwa bilanċat realistiku jkun riżultat tajjeb għal kulħadd. Apparti milli li nilqgħu ħafna oppożizzjoni tal-Parlament tas-sena li għaddiet ir riżoluzzjoni żied ukoll għad elementi ġodda l-ewwel nett nindirizza l-punt fuq il-finanzjament tal-linji eh, politiċi tal-President eletta ma nistgħux ovvjament dan ħaj jidħol fi ma nistgħux nidħol fi prerogattivi ta' kulleġġ li jmiss imma proposta ta' mejda li għadda u n negozjati għaddejjin diġà jipprovdu qafas dawn il-prijoritajiet strumenti għal konverġenza u kompetittività taż-żona euro pereżempju oħra l-istat ta' dritt parti integrali tal-budget long term li jmiss tal-Unjoni Ewropea 120 biljun euro fuq l-azzjoni esterna u bija aktar miqrib mal-Afrika u kif ukoll it-tisħiħ tal-Fond Ewropew tad-Difiża bżieda ta' 22%. Dan f'termini assoluti jfisser li 50 miljun euro ħanaddu għal 30 biljun euro. Issa tfisser li dun komplu għaddejjin bin-negozjati tal-MFF determinazzjoni u ħeffa. Hemm bżonn li nitraduċu l-linji gwida f'azzjonijiet. Irridu nevitaw illi jkun hemm dewmien fil-tnedija ta' programmi Ewropew dan huwa fl-interess ta' riċerkaturi, raġuni, kumpaniji kollha tal-bdiewa u iż-żgħażagħ. Issa kwistjoni ta' bidlet fil-klima u s-sejħa tal Parlament Ewropew għal mira aktar ambizzjuża kwantifikata fin-nefqa aħna lesti illi nwettqu il-ftejm ta' Pariġi u illi mmexxu bl-eżempju fuq livell globali, għalhekk aħna proponejna illi ikollna miri iktar għolin għalina nfusna u niddedikaw 25% tal-budget long term li jmiss 320 biljun euro għal proġetti li jikkontribwixxu għall azzjoni klimatika li huma ambizzjużi u kredibbli. Dana din il-mira hija bbażata fuq l-esperjenza tagħna u l-evalwazzjoni ta' kemm kull programm jista' fil-fatt jikkontribwixxi għall azzjoni klimatika. ċertu fondi u programmi ħajatu kontribut konsiderevoli għall azzjoni klimatika oħrajn fosthom ukoll dawk li qegħdin tipproponu intom iktar infurzar bħal pereżempju suq uniku l-Erasmus Creative Europe u l-ISF il-mumiex kwalunkwe mira aktar minn 35% ħat teħtieġ li ssir għażla diffiċli wieħed jista' jżid pereżempju l-mira klimatika ta' dawk il-programmi li diġà jikkontribwixxu għall azzjoni klimatika u fil-prassi dan ħa jirrikjedi iktar mirjolin bil-kap bil-pak il-politika il politika il-fond ta' politika ta' kozjoni per eżempju, wieħed jista' jnaqqas termini relattivi is-sem ġenerali tal-baġit tal-programmi li ma jikkontribwux għall-azzjoni klimatika dan l-iktar jaħa effettwa l-ISF kif ukoll prioritajiet oħra bħad difiża sikurtà l-Erasmus u l-ġestjoni tal-frontieri. Din hija r-realtà ħarġa li qegħdin niffaċċjaw din għal-għażla. Għalhekk jiena nitlob lill parlament sabiex jeżerċita drittijiet tiegħu biżħieħ u eħe nifhem għalfejn ċertu membri issa qed iħossu ċertu eh, frustrazzjoni li l-Kunsill għadu ma wasalx għal qbil fuq l-MFF, il-Kummissjoni hija impenjata bisieħ li tiffaċilita dialogu u li nkomplu nagħtu lill-Kunsill u l-Parlament l-informazzjoni teknika sabiex t trasparenza l kooperazzjoni kostruttiva. Aħna nitolbu qed jintalbu kummissessa biex ingħata jinħareġ il-pjan ta' kontingenza u iva sta sta l-kummissjoni li jmiss biex twieġeb għall-sejħa tagħkom ma kif tgħidu sew it-trattat f'artiklu 312 kif ukoll ir-regolament tal-MFF innifsu jipprovdu il-qafas legali fil-każ li ma jkunx hemm qbil imma mhux issa l-waqt li wieħed jikkonsidra miżuri addizzjonali s'issa il-prijorità tagħna għandha tkun li nilħqu bil fuqtu tal-MFF il-ġdid. Jiena biex naraq nirringrazzja l-Parlament tal-appoġġ kontinwu tagħkom anke biex intejbu s-sistema tar riżorsi propji biex inżommu l-flessibilità tal-MFF u biex indaħħlu mekkaniżmu immirat biex nipproteġu l-baġit Ewropew fil-każ li jkun hemm defiċjenzi ġeneralizzati anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-istat ta' dritt. Eżis membri tal-Parlament Ewropew naqbel iva. Issa l waqt illi nerfaw responsabilta kollettiva tagħna ċe li naqblu fuq il-budget li jmiss sabiex il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-programmi jkunu jistgħu jibdew ikunu operattivi sa mill-ewwel ta' jannar 2020. Grazzi. Äh, Grazzi ħafna Kommissarju, ħanna du issa kelliema mill-gruppi politiċi minuta u nofs is-Sur Albrecht. Czas ucieka. Czas ucieka, a uczelnie Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju. il smina għaddej u l-universitajiet, u l-kumpaniji, ċittadini, l studenti kullħat qiegħed jistenna biex jara għax sanamlu bil-budget. Fis-sena 2020 xħat tkun id deċizjoni U ehm, il-Kummissjoni ħarġet b'rapport u l-proposta inħarġet f'Mejju tas-sena 2018. Għaddew sena u nofs. aħna ħadna azzjoni malajr u stabilixxejna pożizzjoni, pożizzjoni realistika fejn ġbarna l-informazzjoni kollha mit-test tal-Kummissjoni. Ma vittajna l-ebda priorità ġdida aħna għedna biss li fis-sena 2020 irridu nħejju ruħna għal ġejjieni u nsaħħu l-Erasmus ukoll. Dak dik kienet il-pożizzjoni politika tagħna, aħna qegħdin ngħidu l-politika eh, tradizzjonali mhux ma tistax tħares biss b'mod mekkaniku lejn dan, jiena naħseb li rridu naraw ukoll x'inhuma l-ispejjeż tal-Brexit. Iżda żmien għaddej ma ħsibx li huwa biss tajjeb li jkollna laqat sbieħ e, u fejjina ħafna kliem sabiħ importanti l-fatti u nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna Sur Albrecht. Issa, l-Onorevoli Marquez għal 3 minuti. Obrigada, President. Grazie ħafna, Sur President. Ministru Tukurajnan, Komissarju Han. it titlu ta' dan ta' di riżoluzzjoni tgħid li issa il-waqt illi U l-aspettattivi taċ ċittadini tagħna lek qegħdin hawnhekk hemm bżonn li aħna noffru r-riżorsi finanzjarji li hemm bżonn sabiex nirrispettaw l-ambizzjonijiet ukoll tal-Unjoni tagħna. Permezz din ir-riżoluzzjoni parlamentana għal darb'oħra qiegħed itenni l-pożizzjoni ta' Novembru 2018. Imma b'leġittimità ikbar għandna mandat ta' negozjati bbażat fuq ir-riżultati elettorali ta' mejju 2019 l-mff li jmiss irid ikun ta' 1.3 fil-mija tal-gni ewropew tas-27 stat membru b'hekk biss ikollna biżżejjed flus sabiex inkunu nistgħu tassew insegwu l-politika li aħna dejjem segwejna affarijiet li għandhom xaqs mal agrikoltura difiża l-implementazzjoni ta' pilastru b'saħħtu ta' eh, drittijiet soċjali fost l-oħrajn, aħna nappoġġaw il-prinċipju ta' li nintegraw il-politika tal klima fil-linji politiċi kollha tranzizzjoni ġusta lejn soċjetà neutrali fil-karbonju u ġustizzja soċjali mingħajr ma ħadd ma jitħalla lura. Aħna għandna bżonn mekkaniżmu sabiex inħarsu il-budget Ewropew kull fejn ma tiġix rispettata l-istat ma jiġix rispettat l-istat ta' dritt. Aħna kuntenti illi qed naraw l-impenni politiċi li għamlet is-Sinjura van der Leyen f'termini ta' inizjattivi addizzjonali imma jekk għandek bżonn jekk trid inizjattivi ġodda għandek bżonn flus eh, ġodda irridu naraw in-New Deal x'inhi jekk tara l-impenji tal-President elett tara li hemm bżonn ta' riżorsi proprji ġodda issa il-waqt u l-opportunità illi nerġgħu nivintaw mill-ġdid il-, -ġdid il finanz tal-Unjoni Ewropea nallinjawa ma' prioritajiet il-ġodda, aħna lesti, aħna lesti illi ikonna dan il-budget 2021-2027, issa il-waqt li nibdew negozjati mal parlament fuq il-budget u fuq il-leġizlazzjoni settorjali illi ħatkun qed toħloq il-programmi ġodda tal-Unjoni. Kif ukoll il-proposta fuq l-istat ta' dritt. Hemm bżonn ta' bil robust jiev jevita kwalunkwe ħela ta' żmien bejda l-MFF u l u nilħu l-ispettattivi ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Markex. Issa Sinjura ħajja. Grazzi President, Ministru, Kummissarju, kollegi, naċċertak illi Il-Parlament issa frustrat. 17 il xahar ilu Kummissjoni resqet il-pjanijiet għall-MFF li jmissu l-Parlament mill-ewwel xamar il-kmim u ħaraf xinu ma prioritajiet u l-idea tiegħu għadin nistennew li l li issa jiċċaqla il-ħin kontrina issa jridu naġlu. Hemm bżonn li l-Parlament issa jiġi involut. Aħna nerġgħu nirraffermaw il prioritajiet tagħna llum biex inżommu l-baġġi tal-pak għal koeżjoni żidu il- fondi għal Erasmus u Horizon 2020 u l-mekkanizmu tal-stat ta' dritt. Lamma faf li misir irrit wieġeb ukoll għal sfidi tal-klima u jħares il-biodiversità. Il- Il-wadiet tal-President elett fuq il-Green Deal għawulna qalbna aħna però għandna bżonn ta' iżjed flus, flus ġodda Ejja nkunu prattiċi. Eli, kif huma l-affarijiet bħalissa e, e, tispiċċa e, fisser trid jew tnaqqas minn naħa biex iżid naħa oħra. Jew kara tnaqar minn kullum kien. Is-sistema ta' riżorsi propja ilha missa bajnijiet. Issa, irid ikun hemm dil-detal ġust u aħna irridu nenfasizzaw iżjed fuq livell Ewropew mhux nibqgħu imwaħli ma' sistemi nazzjonali. Aħna mhux ħanaqblu mal-MFF jekk ma jkunx hemm finanzi ġodda l-Unjoni Ewropea għal affarijiet ġodda li rridu nagħmlu. Ministru inti taf x'inhi l-pożizzjoni tagħna. Aħna issa qegħdin nistennew li nkunu nafu x'inhi l-pożizzjoni ta' konsa biex ikolna dibattitu għall-interess tal-Unjoni. Grazzi issa żewġ minuti u nofs għandna il-kollega Sur Anderson. Grazzi ħafna Sur President President. Il-klima il-kriżi eh, tal-klima u l-politika il-firda li għandna fil-dinja politika mhix xi ħaġa nistgħu nsolvuha fuq il-livell nazzjonali u aħna minnaħa tal-partit tal-ħodor nixtiequ li jkollna l-Unjoni Ewropea b'saħħitha nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tkun lesta biex tagħti soluzzjoni biex naslu għal Ewropa li hija neutrali mill-perspettiva tal-klima iżda biex nagħmlu hekk iridu ninvestu l-qafas multinazzjonali finanzjarji qed joffrilna possibilità u nixtieq li mill-bidu qed ngħidilkom li l-pożizzjoni tal-Gvern Federali Ġermani Ġermaniż kif ukoll ta' bosta stati membri oħra Ewropej qiegħda tagħmel ħafna ħsara lill-Unjoni Ewropea. Naħseb li hija xi ħaġa verament taħsar li ikun propost budget ta' wieħed fil-mija biex niġġieldu kontra affarijiet daqshekk kbar. Il-Kanċiliera Merkel jina nix nejdra li aħna rridu nkunu qalbina ma nistawx nwaqfu kollox, rridu eh, nejdu li jina ma nifimx għalfejn din il-pozizjoni edha tkun imressa minħabba li jekk ħannaqsu il-budget niskur li situazzjoni tal-bidla tal-klima ħatmur għall-ar jekk ħajtnaqas il-budget ħajkun hemm inqas riċerka, inqas investiment fl-internet bas maġġel ehm, u inqas ukoll eh, flus investiti fl-Erasmus jiena naħseb illi minflok produzzjoni tal-massa aħna nixtiequ li jkun hemm iktar protezzjoni tal-annimali u iktar protezzjoni tal-klima, nixtiequ li jkun hemm iktar sorsi ta' enerġija li jiġġeddu iktar investimenti fil-ekoloġija dawn huma investimenti verament importanti u għalina l-partit tal-ħodor waħed mill-ikbar skandli huwa illi hemm ħafna nies miljuni ta' nies fl-Ewropa li jridu jgħixu fil-sitwazzjoni ta' faqar jien naħseb il nuħa tal-Unjoni Ewropea rridu nagħmlu ħafna iktar biex niġġieldu kontra l-faqar eh, li qed jaffettwa ħafna biċ-ċittadini tagħna. Jiena naħseb illi min-naħa tagħna min-naħa tat-tim tan-negozjati verament irnexxielna fil-dan il-Parlament Ewropew niftehmu fuq l-iktar affarijiet importanti fuq il-fatt li hemm bżonn ta' iktar fondi ġifieri aħna urejna li aħna lessi li ningħaqdu flimkien minkejja differenzi tagħna biex ninnegozjaw nirriflettaw flimkien u lesti li naħdmu u negozjaw tajjeb mal-Kunsill u li nkunu retti wkoll minħabba li dinja xi ħaġa importanti nitkellmu fuq il-ġejjieni tal-Parlament Ewropew u ġejjieni tal-Europa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zanni issa. Grazzi ħafna, Sur President, jena nistanajt li għaddew ftit xhur minn mindu l-aħħar darba aħna konna din nitkellmu bdejna nitkellmu fuq il-qafas multjanwali finanzjarju, iżda naħseb li ma tantx sar wis progress ikolli ngħid u sissa minkejja l-impenn li tieħu l-rappreżentanti tal kunsell fisem il-Presidenza sa xorta waħda ma jidhirx li verament ħanilqu lan marbut mat-tama li dan ikun konklus qabel tmiem is-sena. Jiena naħseb li nħarsu lejn qafas Multimani finanzjarju b'mod prattiku naraw għalfejn il-maġġoranza f'dan il-Parlament Ewropew għandu approċċ ta' utopija u dak li għandu xi jaqsam il-qafas materjali finanzjarja jintalbu ħafna iktar riżorsi 200 biljun iktar biex jiffinanzjaw ċertu programmi u ċertu prioritajiet ġodda jiena naħseb li iktar ħaġa importanti biex niftehmu hija li nerġgħu nkunu prattiċi u nsaqsu lil nfusna mistoqsija. Jekk kull darba li ħankunu qegħdin niddiskutu l-budget u l-qafas multjanwal finanzjarju dejjem qegħdin nitolbu iktar riżorsi finanzjarji u l-istati membri ma jidux iħallsu u joħorġu dan il-flus. Ir-raġuni hemm dan naħseb li jekk l-investimenti jkunu tajbin il-finanzjaturi ħajkunu kuntenti li jinvestu l-flus flus jekk ma jixtiequx jinvestu l-flus naħseb li r-raġuni hija ovvja minħabba li huma jasbu li l-programmi u l-linji ta' infiq l-linji politiċi mhumiex tajbin biżżejjed biex iġeluhom jinvestu u jiena naħseb li għal din ir-raġuni huwa tajjeb li id-darba li jmiss l-proposta eh, il-proposta li jmiss hija marbuta ma' ħafna kundizzjonijiet, kundizzjonijiet li ħajamlu dan l-istrument antidemokratiku li deċiżjonijiet tal-allokazzjoni tal-fondi ħajkunu fil-fatt eh, kundizzjonati minn xi ftit minn ta' burokratiċi ta' eh, Brussell jiena naħseb li dawn huma taxxi ġodda fuq transazzjoni finanzjarji pereżempju illi ħatkun tkun imposta fuq ċittadini b'mod li mhuwiex ġust u jiena naħseb li fuq dan qatt ma ħannexxilna naqblu qatt ma inna naqblu li naraw li dan verament ħajkun strument tal-benefiċċju ta' ċittadini u mhux strument ta' teddida biss. Grazzi ħafna Sur Zanni sanna l-Onorevoli Zile għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sur President. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq eh, deċiżjoni pożittiva qegħdin nitkellmu fuq dak li tistennew minna ċittadini iżda naħseb illi dan ivarja minn pajjiż għal ieħor hemm min jaħseb li għandu jkun hemm budget ikbar u hemm min jaħseb li għandu jkun hemm budget inqas. Jiena naħseb li dan fil-pajjiżi tal-koeżjoni wasal ċertu diżappunt kuntant minħabba li l brexit l-infiq għall brexit kien iktar minn dak illi aħna nfaqna fuq il-fondi ta' koeżjoni. Tkellimna ħafna fuq il-Brexit, jiena naħseb illi anke fil-kuntest tal-ħlas dirett f'qasam qasam tal-agrikoltura rridu naraw illi pereżempju l-ħlas għall fertilizzanti għandu jkun l-istess f'kull pajjiż Signor von der Leyen edha titkellem ukoll ħafna fuq dawn il-proposti ta' wedjiet jiena nixtieq nkun f'iktar fuq dawn il-bidiet. Il-riċerka u x-xjenza f'liema direzzjoni ħajmexxuna fejn ħan investu iktar flus u fejn ħajitnaqsu il-fondi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zile, issa għandna l-Onorevoli Papadimule sa' minuta u nofs. Grazzi ħafna il-grupp politiku tiegħi jaħseb illi l proposti politiċi li għandna bħalissa mhumiex xirqa għal qafas il-ġdid u mhumiex aċċettabbli lanqas minħabba li qed nipproponu iktar tnaqqis ta' fondi fuq l-iktar proposti modesti dan it-tnaqqis kien propost mill-kunsill u l-kunsill ilu sena u nofs jipposponi u ma jagħmilx progress fuq qegħdin għalina l-Parlament irnexxielhom jaħslu jdejhom ir-responsabbiltà minħabba li għamlu xogħolhom diġà naħseb il-proposta tal-Kummissjoni tal-Kunsill mhijiex aċċettabbli u naħseb illi il-pożizzjoni tal-Kunsill mhijiex aċċettabbli aħna nixtiequ li jkollna budget iktar ambizzjuż minħabba l-bidla tal-klima, minħabba l-aġenda midluba, minħabba l-fatt li qed ikollna aktar iżvilupp sostenibbli. U fuq l-allokazzjoni tal-fondi, il-mod ta' kif qed jitqasmu naħseb illi dan qed jitqassam b'mod li mhuwiex loġiku li kważi kważi huwa assurd u s-surħan diġà qala di hemm 20 darba iktar għad-difiża u hemm tnaqqis f'politika importanti oħra fuq il-pak. Fuq il-koeżjoni pereżempju aħna maħniex qed insibu l-flus li għandna bżonn biex nimplementaw dawn l-anijiet ambizjużi li aħna stabbilixxejna fil-Green New Deal biex nissiltu kontra l-bidla tal-klima. Grazzi ħafna. Issa għandna Is-Sur Tajs għal minuta. Sur President, it-Trattat fuq l-Unjoni Ewropea tipprevjeni l-allokazzjoni tal-Baġit Ewropew għall-infiq għad-difiża u naħseb li f'dan il-kuntest f'dan il-qafas legali hemm xi 27 biljun euro li huma allokati għad-difiża ġifieri 22 darba iktar għal fond tad-difiża Ewropea. Parti minn hekk l-istati membri qegħdin jikkontribwixxu għall faċilità tal-paċi kif ukoll għall pesco kif ukoll għall aġenzija tad-Difiża Ewropea. U jiena naħseb illi huwa ċar minkejja garanziji li qegħdin tagħtuna eh, l-Unjoni Ewropea tipprova tibni armata tal-Unjoni Ewropea. L-Renju Unit ma tridx. xejn Taqsam ma' armata tal-Unjoni Ewropea dan huwa wieħed mill-ħafna benefiċċji li aħna nigwadanjaw meta noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Jekk irridu nippruvaw insibu iktar fondi naraw li 6% biss tal-istati membri qegħdin jirrispettaw ir-rekwiżiti li ħassu 2% tal-prodott gross domestiku tagħhom ma' NATO jekk ma jistgħux iħallsu dan it-2% għalfejn l-istati membri jistennew li NATO ħajnuhom meta jkollhom bżonn. Grazzi ħafna lis-Sur Tajs. Issa għandna l-Onorevoli Fernandez għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Sur President il-Parlament Ewropew huwa maqut aħna qegħdin nistennew li l-Kunsill għal darb'oħra jagħmel pass għal qed naraw li qiegħed joqgħod lura l-President tal-Kunsill mhuwiex qiegħed jistenna lill-Parlament Ewropew mhux qed jismana qed nara illi Il-Kunsill mhumiex qegħdin jirrispettaw liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, aħna nixtiequ ninżommu l-politika ta' koeżjoni, il-politika tas-sajt, il-politika ta' koeżjoni, insaħħuha mu fl-istessin insaħħu l-qasam ta' riċerka, innovazzjoni, appoġġa żgħażagħ għall-istudenti Erasmus Plus, riċerka fir rigward tal-bidla tal-klima, 1.3 fil-mija tal-GNI mhuwiex ammont kbir. Aħna ħajrna xilna niftehmu fuq l-MFF jekk jirna xilna jkollna ftehim fuq ir-riżorsi propri. Ir-riżorsi propri għandhom ikunu kkumpanjati minn trasparenza, simplifikazzjoni kif ukoll għandhom ukoll iqisu dawn il- l aġġustamenti irid isiru fuq il-livell nazzjonali jiena naħseb li dan m'għandux ikun ta' tapis taċ-ċittadini Ewropej qed naraw li hemm telfa ta' biljun euro fl-evażjoni tat-taxxa fil-frodi. Aħna nixtiequ li jkollna budget ambizzjuż iżda ċ-ċittadini hekk qegħdin jitolbu u l-Kunsill qegħdin jirrifjutaw li jisimgħuhom. Aħna nittamaw illi ħa jintlaħqu dawn l-għanijiet ambizzjużi. Grazzi ħafna. Issa għandna l-Onorevoli Gardia Zabar Rubjan. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kummissarju, Sur Njura Ministru, aħna l-lum għadin niddiskutu il-proposta ta' qafas Eh, finanzjarju li għandu importanza kbira ħafna iktar minn dak li qed nisimgħu mill-Kunsill. Sena ilu aħna ħadna pożizzjoni ċara ħafna fuq il-qafas multjanwali finanzjarju kif għandu jkun mfassal. Eh, deċiżjoni li kienet ibbażata fuq il-prijoritajiet, fuq l-impenni politiċi u kwantifikajna eżattament kemm kellu jkun kbir dan il-budget eh, l-ammont illi kellna nistabilixxu aħna għedna illi l il budget Ewropew m'għandux ikun kif kien qabel bażi tal-kontribuzzjonijiet Walter għal raġuni għandna jkollna sistema ġdida li hija bbażata fuq il-sistema ta' taxxa ġusta u anke sistema ta' ġdida kontra l-bidla tal-klima. L-ewwel nett irridu aħna nikkonfermaw dak li proponejna min-naħa tal-Parlament ta' qabel fis-sena 2018. It-tieni nett aħna nafu li għandna bżonn ta' iktar impenn biex niġġieldu kontra l-bidla mill-klima milli għamilna s-sena li għaddiet u t-tielet ħaġa il-ħafna mill-kummissarji u Sinjor van der Leyen ħadu impenn matul is-smieħ hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew illi ħajjieħdu bosta inizjattivi li qasbis jidhru fil-proposta ta' budget u għal raġuni aħna tlabna li hemm bżonn ta' revizjoni. u apparti minn hekk aħna nixtiequ nsostnu l-fatt li domna ilna sena jinstennew deċiżjoni tittieħed min-naħa tal-Kunsill ma nistgħux naċċettaw li d-deċiżjoni tittieħiġ f'waqta nafu li hemm bżonn ta' miżuri transitorji u dawn hemm possibilità għalihom u jistgħu jkunu previsti skont kont it-trattat issa l-affarijiet huma ħafna iktar komplikati jekk nimxu f'dik id-direzzjoni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Kerna. Grazzi ħafna Sur President. Sinjuri, l-ewwel nett jiena qed nieħu gost ħafna li qed nagħmel dan l-ewwel diskors tiegħi bħala rapporter għall partit tar-Renew Minħabba illi permezz tal-dan il-proposta ta' budget aħna nkunu qegħdin nistabbilixxu dan din il-politika tal-Unjoni Ewropea naħseb illi fil-ġejjieni għandna jkollna budget li jkun orjentat għal ġejjieni u li joħloq ġejjieni aħjar għal kulħadd. Għal din ir-raġuni il-budget Ewropew għandu joħroġ budget kbir għall iktar politika importanti u budget forsi inqas għall inqas prioritajiet inqas U apparti minn hekk jiena naħseb illi l-investiment fil-digitalizzazzjoni, iktar investiment fir-riċerka, iktar Erasmus, il ġrida kontra t terrorizmu, kontra l-bidla tal-klima, dawn huma kollha prioritajiet importanti iżda f'dak li x'jaqsam dan il-budget il-partit tiegħi jixtieq jitlob li nagħtu attenzjoni partikolari lill aspett wieħed ma jistax ikun li aħna qegħdin nieħdu l-flus taċ ċittadini sa fl-istess ħin maħniex qegħdin nirrispettaw il-valuri u l-drittijiet fundamentali dawk li ma jappoġġax ehm, il-valuri fundamentali ma jistax jappoġġa E, dan it-tnaqqis, jiena naħseb li ma nistgħux innaqsu l-fondi għall protezzjoni tal-istat tad dritt u għad-drittijiet fundamentali. Aħna nixtiequ verament li jkollna budget li ħajkonsidraw dawn il-prioritajiet. Grazzi ħafna. Issa għandna l-Honorable Cormand. Grazzi ħafna, Sur President. L-azliet illi ħanamlu matul il-perjodu li jmiss se jkunu verament importanti jekk aħna rridu nilħu l-għanijiet tal-klima. it test li kien propost dal-għodu jgħat għal l pereżempju per li nsemmu b'mod espliċitu l-għanijiet ta' Pariġi. sas sena 2020 aħna rridu nitatuġu dan f'realtà u għawek rridu nitkellmu wkoll fuq ċifri b'mod konkret naħseb li aħbar tajba li l-Parlament Ewropew qiegħed janalizza il-budget jekk ikun hemm titjib fil-kuntest ta' riżorsi propri din xi ħaġa importanti ħafna jekk aħna rridu nsalvaw il-klima u naħseb illi it-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji din mhix xi ħaġa nistgħu nħalluha kif kienet għandna bżonn ta' ftehim ġdid għal kull żewġ ewro li jinġabru ewro wieħed għandu jingħata lill-baġit Ewropew u ewro ieħor ħajmur fil-kaxxa tal-istat biex aħna nappoġġjaw pereżempju ftehim iktar ambjentali u anke garanziji għal ġejjin kif ukoll protezzjoni tad drittijiet fundamentali u valuri Ewropej. Grazzi ħafna. Għanna l villa Paħt issa minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President Assis kollegi. Jiena rajt il-proposta u nista' nifhem x'ħajkun lan ta' din il-proposta ġifir li nżidu dan il-budget. Fi Franza il-partiti qegħdin jappoġġaw li aħna nagħmlu streamlining tal-budget tal fuq livell nazzjonali iżda hekk qegħdin naraw li hemm imbottatura biex nappoġġjaw baġit ikbar hemm proposta ta' 40% iktar għal dan il-qafas finanzjarji meta qabel meta qablu. il-fatt li l-istituzzjoni Ewropea ma tistax tagħmel ġestjoni ta' dan il-budget din hija problema u min benefika il-kumpaniji l-SMEs. il-kumpaniji l-SMEs il-ibtiwa daw kollha li huma affettwati b'mod negattiv minħabba dawn dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles ma naħsibx li dawn ħajkunu qegħdin jibbenefikaw il-fondi ħajkunu investiti fid-difiża, fl-azzjoni esterna, fl-immigrazzjoni. U naħseb illi meta tinħarsu lejn riżorsi propri hemm bosta affarijiet li nistgħu nagħmlu pereżempju li nneħħu l kontribuzzjonijiet fuq il-plastik il-riżoluzzjoni tal-id ħad tkun pjuttost sempliċi rridu naraw li jkollna limitazzjoni ta' wieħed fil-mija tal-GNI għal qafas li jmiss. Grazzi ħafna Sinjura Laporte issa għandna l-Onorevoli Lonċa bardzo. Przyjęcie wieloletnich ram finansowych to nasze wielkie. Grazzi ħafna id-deċiżjoni tal-qafas multjanwali finanzjarju hija waħda mill-affarijiet l-iktar importanti li rridu nagħmlu aħna kellna e, mandat għan negozjati għal qafas li jmiss u nixtieq nisaq fuq il-bżonnijiet aħna nixtiequ illi fil-fatt naġlu kemm jista' jkun f'din id-deċiżjoni u rridu jkollna wkoll pjan B ta' urġenza jekk jekk dejjem ikun hemm dan id-dewmien u jiena nixtieq nkun naf ukoll kif nistgħu nipproteġu iktar lill-Unjoni Ewropea din id-deċiżjoni tista' twassal iktar għal um, negozjati mbagħad fuq riżorsi propri nixtiequ illi kull inizjattiva ġdida tkun edha taqbel mal-protokoll ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea, ġifieri kull finanzjament, kull inizjattiva ġdida m'għandix tkun biss ta' pis fuq dawk li huma imsieħba fiha. Grazzi ħafna s-salon Rivoli Omar G. Grazzi ħafna, Iva, l Fil-Kumitat tar-Reġuni jiena qed illi jekk jkollna budget inqas għall-Ewropa ħajkun qisu reat kriminali li jindika nuqqas ta' eh, rida politika li ħajsagrifika l-politika ta' koeżjoni. Il-politika ambjentali u naħseb illi nkunu qegħdin aħna inċedu u nagħtu l-opportunità lil dawk li huma euroxettiċi biex eh, jiksbu iktar popolarità u jiena nixtieq insaqsi din il-ħaġa u ngħid lill-kunsill li l-Unjoni l parlament Ewropew mhux ħajaċċetta li jkun hemm budget inqas milli kien propost minħabba li llum iktar minn qatt qabel għandna bżonn ta' iktar koeżjoni u t tnaqqis li kien propost fil-baġit tal-koeżjoni ħajfisser li ħajkun hemm inqas programmi ta' taħriġ u edukazzjoni, ħajkun hemm inqas innovazzjoni, ħajkun hemm inqas riċerka u investiment fir-reġuni, inqas opportunitajiet ta' xogħol, inqas għajnuniet għal dawk li huma l-iktar svantaġġati u iktar firdiet bejn it-territorji bejn ir-reġuni jkun hemm iktar problemi bir-reġuni li qegħdin jaqgħu iktar lura naħseb li l-aħjar mod ta' kif nipproteġu liċ-ċittadini Ewropej huwa li aħna nagħtu l-għodda lill-Unjoni Ewropea budget aħjar. Budget iktar proattiv filli jagħmel tajjeb għall isfidi l-ġodda anke fil-kuntest tal-bidla tal-klima. Grazzi ħafna lis sur Omarġi Issa jmiss l-Onorevol Kola Kuxi. finanziski ok. Sur President, il-qafas multianwali finanzjarju u l-budget tal-Unjoni Ewropea għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp u li jiżguraw iktar prosperità b'mod ugwali kullimkien. Dawk l-istati membri li għandhom volum ikbar ta' attività ekonomika minħabba l-estensjoni tas-suq imorru tajjeb iżda dawk bħall Kroazja ibatu fil-produzzjoni agrikola l-Kroazja mis-sena 2013 lilaw tlifna 3.5 biljun euro matul l-istess perjodu r-Rumanija jirnexxielhom jiksbu 16 biljun u iktar. aħna minn mindu siħibna ħadna 1.8 biljun u tlifna 3.5 biljuni. Mhux loġiku illi ta' li nitolbu li pajjiżi iktar sviluppati kontribwixxu iktar għal budget. Fin danka kollegi Kolakux. Grazzi lill kollega Kolakuxic. Is-Sur Morishan, Sur President, Ministru, Kommissarju, grazzi u meħba tal-ġejtu. Qegħdin iddibattu l-qafas finanzjari multijanwali f'mument kruċjali rajna bosta bosta nies jivvotaw għall parlament Ewropew u għuna nagħmlu iżjed il-żgħażagħ il-nies fl-bliet fl-irħula dawk li jistennew iżjed sigurtà, innovazzjoni, iżjed riċerka u riċerka aħjar li nwasslu diġitalizzazzjoni Salina issa illi nurhom riżultati, in-nies jippretendu iżjed u qed jistennew iżjed. Ma nistgħux nagħmlu iżjed binqas fl-MFF preċedenti jekk nagħmlu ċada ġdida konna ngħidu l flejes irdu jiġu minn xi ħaġa oħra il-Connecting u l-Horizon batew minħabba politiki ġodda. Issa għandna bżonn ta' prioritajiet li ġi finanzjati minn riżorsi ġodda. Inkella ħajkollha ngħidulhom li hemm inqas possibilitajiet ta' Erasmus, sussidji iżjed modesti għall-bdiewa tagħna dan mhux aċċettabbli ministru meta u inti x'lesta tinnegozja mal-parlament dak li rajna sa issa mill-presidenza finlandiża huwa wisq wisq dajjef għandna bżonn ta' impenn politiku fuq l-ogħla livell issa il-parlament sejjer maġġoranza wiesa jadotta l-pożizzjoni tiegħu ejja mpoġġi bil-qiegħda responsabilità tiegħek li tiġi hawnhekk quddiem il-parlament u jiena dan ngħidu biċ-ċar il-kunsill ħajħu l-ħtija jekk ma nkunux nistgħu nifinanzjawhom mill-ewwel ta' Jannar 2020. Danke kollegi Murishan. Grazzi lill kollega Murishan issa il-kollega Elizabetta Gualmini Grazzi President, mela premessa ġenerali u żewġ punti ta' malajr mela. Il-premessa hi li r riżoluzzjoni hija waħda tajba u nistgħu naqblu magħha din l-idea li nisqu bis-saħħa l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u l-ambizzjoni li jkollok budget ambizzjuż għal seba' snin li ġejjin. Paragrafu 5 huwa tajjeb ferm dak li jintroduċi ir-reviżjoni tar-riżorsi propri bħala mira strateġika. Issa żewġ punti Iva, neħtieġu norbtu f'kwalunkwe budget u dan għattu inza Kummissarju Hahn fis smigħ dak li jidħol ma dak li joħroġ. Il-politika ta' budget mhix sforz burokratiku, mhix xi eżerċizzju tal-matematika huwa mod ta' kif nallokaw riżorsi biex inwieġbu għal problemi ta' ċittadini u għal qalba tal-ħidma tad-demokrazija tagħna mingħajrhom il-demokraziji ma jreġġux b'hekk jekk il-miri jkunu ambizzjużi tranzizzjoni ekoloġika, il-xogħol għaż-żgħażagħ, ir-riċerka, fondi strutturali, neħtieġu norbtu dħul li jkun ġenwinament Ewropew. Apparti dan għandna bżonn bidla fil-mentalità qabżar quddiem il-dħul Ewropew differenti ma jfissirx iżjed taxxi iżda tnaqis tal-kontribuzzjonijiet netti u nħolqu Ewropeizzazzjoni tat-taxxi viżjoni integrata ta' dħul u sa fl-aħħar mhux sovranista. Grazzi ħafna lill kollega Gwalmini. Is-Sur Torvalds. Iva, grazzi President, Kummissarju, Ministru Tuklajnen. Nista' nagħti erba' pariri lill presidenza Finlandiża l-ewwel qed irridu nitrattaw Brexit dan ħajkun jeħtieġ solidarjetà u iżjed flejjes mill-istati membri. Imbagħad iridu naħsbu dwar il-lat tal-innovazzjoni u t-teknoloġija iva rridu nżommu l-wegħdiet li għamilna fuq ir-riċerka punt li sema minn bosta oħrajn neħtieġu investiment u dan b'urġenza hemm rabta pjuttost inkwetanti bejn l-unjoni ewropea u l-investiment donnu m'aħniex kapaċi nilħqu dak kollu li aħna nwedu Imbagħad hemm il-kwistjoni tas soluzzjonijiet ġusti għaliex hemm diverġenzi kbar bejn ir-riżorsi tekniċi jekk ma nilqux dawn l-isfidi ma nistgħux nittrattaw l-isfidi tal-Ewropa. Grazzi lill kollega Torvalds għal minuta Sur Kus. Grazzi Sur President. Mela. Nibda b'ringrazzjament lis-sur anderson tallemt fis-saħħa tiegħu illi l-kunsill jekk ma jridx iżid huwa populist mela jien tassew tassew populist il għaliex aħna wkoll ma rridux nonfqu iżjed flus x'inhu populiżmu ta' spess nisimgħu dwar figuri 1.4 1.1 fil-mija tal-GNI. Il-Parlament irid 1.3 tal-GNI. Tonna huma xejn. Għaliex ċifri żgħar, aħdimha, ah, aħdimhom is somom u tara li 11 fil-mija. 13 fil-mija. U dak li tistaqsi lil kontribwenti tat-taxxa dawn huma kontribwenti tat-taxxa mhux biss ċittadini, jekk qed titkellem dwar ċittadini, ċittadini mistek taf li huma kontra. Grazzi, Sur Kus, Es Grazie, Is-Sur Overgard Nielsen issa. Iva ħana rikonoxxu illi il-Renju Unit ħajitlaq u fis-seba' snin li ġejjin m'hemmx il-kontributi tar-Renju Unit inklużi minħabba r repatriazzjoni tad-demokrazija lejn ir-Renju Unit aħna mhux nkunu parti mit-tneħħija tar-rebates li jkunu dak tar-Renju Unit. Is-seta taż-żieda tat-taxxi tal-Unjoni Ewropea u żieda tal-infjeq fuq l-Armata Ewropea. Dan il-Parlament irid iżid il-budget kważi 20% fil-waqt illi dak li daħlu l-ħaddiema kważi ma żidt xejn fa' xar snin. Din hija disgrazzja. Arukaza u injorata qed tinjoraw il-ħajja u t-tbatija tal-kostitwenti tagħkom. Ejja nofru lura u nżidu l-fiduċja f'dan il-Parlament. Frankawlu ftit frus il-kontribwent tat-taxxa Ewropew. Mela ejja nieqfu insuqu l-emmulaw bil-taxis, ejja nibdew nuru l-irċevuti Ejja nibdew nkunu onest. Vielen Dank, Herr Kollegin Obergard Nielsen. Es folgt für einen. Mela, issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Holmaja. Presidenza tal-Konsell, Kummissjoni, kollegi. Mela, jekk tara l-MFF u l-bosta stennijiet li għal u fis-sala, il-pożizzjoni tal-Parlament tidher li waħda raġonevoli. Raġonevoli li għaliex hemm ħeli ġodda li nataw lill-Unjoni Ewropea. Issa d-difiża sir storja oħra illi nibdew nitrattaw aħna direttament. Hemm ħafna konflitti qalb l-istati membri aħna rridu soluzzjonijiet komunitarji, soluzzjonijiet għall paċi, se nagħmlu? riċerka, innovazzjoni, diġitalizzazzjoni, kambjament klimatiku. Jina kburija bil-Bavarja, iżda rrid inħares lil hinn mill-Bavarja. Irridu niftakru illi għandna sema waħda għal l-Ewropa kollha u neħtieġu riċerka waħda għall ewropa kollha. Horizon Europe huwa wieħed mill- punti u l-pilastri prinċipali tagħna. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn kellna rabti taħjar mal-Kunsill milli kellna f'dan l-aħħar rounds ta' negozjati. Mhix kwistjoni li dejjem titlob iżjed flus, jekk ikollok iżjed tmirijiet huwa normali li tipprovdi riżorsi finanzjarji meħtieġa. Għal din ir-raġuni naħseb li l-pożizzjoni tal-Parlament hija li iżjed waħda loġika. Grazzi ħafna, Sinjor Holmeyer l-Onorevoli Laruturu għal-SND. Kollegi, mela biex tiġġielet il-klima għandek bżonn bejn 375 u 380 biljun euro fis-sena kif irnexxielna nirbħu l-battalja jekk il-baġit ma jiżdiedx, kif nistgħu nappoġġjaw lil ħaddiema u l-impriżi tar medji mill-kriżi finanzjarja li jmiss jekk ma jkollniex iżjed riżorsi, neħtieġu nżidu riżorsi propri ta' l-Unjoni Ewropea. Fl-1933 Roosevelt triplika l-baġit u f'erba' snin triplika l-baġit permezz ta' sistema ta' tassazzjoni effettiva ilgħalaq ma nagħmlux l-istess ħaġa għal 30 sena issa rajna żieda minn 45 għal 20% tad rata tat-taxxa effettiva il-għala ma nafsux fuq l-idea ta' Monti, Jacques Delors, li jridu budget Ewropew b'riżorsi propri u taxxi federali jekk irridu illi nilħqu l-għanijiet tagħna neħtieġu budget ambizzjuż. Grazzi ħafna. Istur Hojxik għal Group Renew. Iva, grazzi ħafna. Signor President, kollegi, dan il-budget ħajkun essenzjali. Daqs il-ħobs ta' kuljum Il-kriżijiet tad dinja saru essenzjali tas-sir tal-Amazon, tal-biodiversità, tal-forest, il-kambjament klimatiku, sustanzi tossiċi, dawn huma riski madwarna. Opportunitajiet iżda huma wkoll u aħna ħtiġu naħtfu l-opportunità mhix kwistjoni ta' x'persentaġġ li noffru lil ħarsien tal-biodiversità u l-klima din teħtieġ bażi ambizzjuża u neħtieġu nkunu anki qed immexxu politiċi koerenti sabiex li t-leminija tkun taf xi tagħmel li tixxellugija. Mhux biss ngħidu li rridu nħarsu l-ambjent iżda mbagħad nippermettu l-ħsara, neħtieġu enerġija rinnovabbli. Għandna bżonn ta' industrija li ma tneġġess, irridu nħarsu l-ambjent, l-annimali, il-bdiewa. Dan il-budget mhux ċaġa limitata għalina tolqot anki lill-uliedna, neħtiġu nħarsuhom. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Dorfman fissam il-PPE. Eżis kollegi, huwa ovvju li l budget jeħtieġ ħares lejn il-ġejjini u jeħtieġ inkludi prioritajiet ġodda. Iżda, l-hekk hemm sejħa politiki qodma tal-Unjoni ma nistgħux ninsewhom il għaliex huma ġew studjati u fosthom hemm il-pakk. Għandna proposta qudiemna illi fiha frankar għall pakk. ċerta stati membri m'hemmx disponibilità li dawn il-proposti jiġu aċċettati u ferm qar il-proposta fiha tnaqqis drastiku speċjalment għall iżvilupp rurali. Il-pjan l-iżvilupp rurali għal bosta reġjuni huwa l-iktar qasam importanti għall-iżvilupp tagħhom. Issa, ma nistgħux innaqsu b'dan il-mod il għaliex inkella l-iżjed pajjiżi għanja dawk li ma jridux iħallsu jistgħu jintegraw riżorsi b'riżorsi nazzjonali iżda l-pajjiżi l-oħra jibqgħu esklużi din mhix politika aċċettabbli. Grazzi l-Onorevoli Dorfman, issa l-Onorevoli Chastel għal Renew. President, eżis kollegi. Illum l-approvazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni nixtiequ nagħtu sinjal politiku b'saħħtu liċ-ċittadini Ewropej. Qegħdin nispjegawlhom illi il-biżgħat tagħhom smajnihom hija anke twissija lill-kunsill li jirrifletti r-rieda tagħna aħna nixtieq nkunu involuti f'dan id-dibattitu għall qafas finanzjarju multianwali. Eżis kollegi, il-finanzjament tal prioritajiet tagħna qabel Brexit li donna tkun komplessa ma teħtieġ biss semplifikazzjoni ta' riżorsi propri iżda anki riżorsi propri ġodda permezz ta' bilanċ budget ambizzjuż biss jirnexxielna nagħmlu tajjeb għal prijoritajiet il-ġodda fil-qasam tal-klima il-riċerka l-iżvilupp tħarriġ taż-żgħażagħ u t-tisħiħ taż-żona ewro. Apparti dan għandna bżonn ta' politika agrikola komuni ambizzjuża biex nħarsu lill bdiewa tagħna u t dħul tagħhom sabiex dawn jkun jistgħu jipproduċu ikel bnin sostenibbli irħis ta' kwalità għolja li ħares l-ambjent. Grazzi ħafna issa il-Viċi President Karas minuta Signor President, il-kwotazzjoni nikkwota lill oscar Wilde li qal ċiniku huwa dak li eh, ma jafx x'inhuwa il-valur ta' dawk l-affarijiet li għandhom valur jiena naħseb illi verament il-ċiniċi huma dawk li mhumiex qegħdin jaraw il-valur fil-investimenti għall klima fl-investiment fir-riċerka il-politika esterna, il-protezzjoni tal-politika tal-enerġija, U l-valuri tagħna dawn ma jixtiequx illi jarfuhom jiena naħseb illi dibattitu tal-ġimgħa dieħla hija xi ħaġa illi qed turi illi hemm minnaħa nies illi huma ignoranti u nies illi mhumiex resti li jassumu r-responsabbiltà. Kulħadd jaf illi wieħed fil-mija għal-ġejjini tagħna lkoll komuni mhux ħajkunu biżżejjed għal proġetti tal-ġejjieni u li ċ-ċittadini tagħna mhumiex ħajibqgħu iħossu l-valuri miżjud tal-investimenti u tal-inizjattivi fuq il-livell Ewropew. Sur Kummissarju, aħna lesti li nappoġġawkom bisħieħ minħabba li hemm bżonn illi intellaw l-ammont tal-budget. Grazzi ħafna sa ngħaddu għall proċedura ta' catch the eye nasab li wasalna eh, għadna fil-ħin biex ikonna dibattitu sħiħ bil-catch di għaj, allura nistaw nisimaw seba u kollegi. Meħabel dan u dibattitu importanti nibdew bil-onorevoli. Ontero. Eh, Grazzi, signor President, il-kolna fuq il turizmu huwa kompetenza li ta' taħt trattat ta' lisbona f'Novembru tal-2018 din il-plenarja esprimet ruħha fuq il-pożizzjoni tal-Parlament għal kif bil-ġdid fil-fatt aħna konna għandna illi favur budget lejn turiżmu sostenibbli għadin nistennew proposta leġislattiva konkreta issa. Aħna nixtiequ illi dan is-settur jiġi mħares Madankollu sfortunatament sal-lum il-ġurnata m'għadna ma rajna xejn la mill-istati membri u lanqas mill-Kummissjoni. Fl-2018 Żdiet it-turiżmu internazzjonali fil-mija fuq il-livell globali. Din hija industrija tassew importanti mhux biss għal pajjiżi l-Portugal iżda l-Ewropa kollha. Hija industrija li permettiet li bosta pajjiżi jkunu jistgħu jħorġu iżjed malajr mill-industrija ekonomika mill-kriżi ekonomika u finanzjarja għaldaqstant nitlob li nilqgħu l-istennija taċ-ċittadini it-turiżmu sostenibbli għandu jkun ta' prijorità grazzi ħafna kollega nkomplu l-onorevoli Ruknadora Alessandri. Mulțumesc, doamna președintă, mă numesc, din... Signora President, grazzi. Mela, jina rumanija u nemmen li għanna nwieġbu għall-istennijiet ta' ċittadini tagħna. min kwantitattiva il-baġit qiegħed jitlobna li nagħmlu ferm iżjed ferm iżjed għaċ-ċittadini ewropej speċjalment dawk li ġejjin minn iżjed żoni dgħajfa mill aħħar l-oħra rridu naraw kif se inqasmu l-baġit jien ġejt mibgħut il-parlament ewropew għaliex iridu saħħa pubblika sptarijiet ġodda għajnuna fil-bidja toroq ġodda nistgħu nagħmlu ħafna żvilupp bidja ekoloġika irridu naraw anki x'sens għandhom l-investimenti fil-qasam tar-riċerka iżda jekk ma weġbux għall-istennijiet taċ-ċittadini tagħna ser infallu jiena naħseb li l-parlament ewropew għandu jfakkar li aħna ġejna mibgħut hawnhekk biċ-ċittadini ewropej u nixtieq eh, li jkollna budget li jwieġeb għall-istennijiet taċ-ċittadin lura f'pajjiżi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ġuħodaru. Issa l-Onorevoli Flego. Poštovani povjereniče, reći ću da je još... Grazie, President. Kommissarju, nistqar li ta' sfida il ssib mudell ekonomiku ġdid ta' suċċess li jista' jiġi applikat fl-Unjoni Ewropea għas snin li ġejjin il budget Ewropew ma jistax biss ikun wieħed bankarju. Jeħtieġ jilħaq ir-rekwiżiti ta' l-iżviluppi irridu nissodisfaw il-ħtiġijiet taċ ċittadini tagħna l-edukazzjoni, diġitalizzazzjoni, sigurtà. Tinsewx ukoll l-importanza tal-politika ta' koeżjoni ma nistax naċċetta l-idea illi is-sem jikber b'dan il-mod minn 15 għal 30% aħna nemnu fis-solidarjetà tal-istati membri. Eh, Grazzi ħafna. Is-Sinjura Tomaxeċ għall-ICR. Dan li qed naraw fil-proposta tal-MFF għajjem ħafna nuqqas satisfazzjoni fl-inqas stati membri żviluppati il-messaġġ hu li inċedu tkabbir tal-istati membri żgħar u nżidu l-influwenza ta' dawk kbar. Il-politika ta' koeżjoni teħtieġ tiġi msaħħa speċjalment fil-rigward tal-immigrazzjoni. Aħna għandna problema bl-immigrazzjoni tal-nies akademikament kwalifikati. Irridu nħarsu l ħajja fiż-żoni rurali għandna bżonn ta' biedja kompetittiva li ma jkunx possibbli jekk ma jkollniex. Kontributi ola lejn il-pak dar mhux aċċettabbli u m'għandu jkun aċċettabbli għal ħadd f'din is-sala. Grazzi ħafna lis-Sinjora Tomasic. Is-Sur Ferreira l-Gwe. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, din hija integrazzjoni asimetrika il-benefiċċji u t-telf tal-politika Ewropea u l-munita waħdanija l-istess nies u l-istess nies jitilfu. Il-budget Ewropew jeħtieġ jiġilet diviżjonijiet bejn il-pajjiżi l-effett ta' asimetrija fl-integrazzjoni Il-kliem huwa tajjeb, iżda l-azzjonijiet le l-koeżjoni qatt ma kellu biżżejjed flejjes biex jilħaq l għanijiet tiegħu. Dak li qed tagħmlu huwa tnaqqis tal-fondi ta' koeżjoni, il-politika ta' koeżjoni hija essenzjali għall Portugala da stant pajjiżi ħajn tlaqat ħażin. Ħajgwadanjaw is-setat Ewropej il kbar illi qegħdin jiċċaqalqu lejn approċċ militarist iffukat fuq id-difiża u minħajbati l koeżjoni Din il-mużija għandna nirrifjutawha sfortunatament din ir-riżoluzzjoni mhix b'saħħitha biżżejjed. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Wir fahren fort. Grazie. Grazzi, President. Jiena dejjem tkellimt favur politika budgetarja aktar stretta kemm f'pajjiżi u kemm hawnhekk fl-Ewropa aħna dejjem għamilni ċara l-votanti tagħna li mhux se nippermettu li l-budget Ewropew jikber iktar milli għandu għalfejn u m'għadux nara aktar flus mill-Iżvezja sejri lejn l-Ewropa. Il-proposta li għandna qudiemna huwa riskju kbir żieda 40% ta' kontribuzzjoni Żvediża għall budget danna ħafna iktar qoli milli qatt nista' naċċetta jiena l-Ewropa għandha sfidi kbar qudiemha vera speċjalment f'termini ta' kompetittività u żball il ċittadini tagħna u l-intraprenditori tagħna jkollhom iħallsu iżjed taxxi biex jiffinanzjaw Żieda fil kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea il-budget ikun modernizzat iktar effettiv ninvestu iżjed fir-riċerka l-infrastruttura u l-effettività u dan jgħinna biex ikun hemm tkabbir ekonomiku l-Ewropa hekk tagħmel differenza fil-ħajjiet taċ ċittadini tagħha. Grazzi ħafna. Is-Sur Marquez għall Grazzi, Signora President. Komissarju, Ministru, dan huma żminijiet diffiċli. L-Ewropa ħatgħaddi mill-iktar mumenti diffiċli tagħha minħabba gvern Eh, responsabbli fir-Renju Unit lest li jissogra kollox għal raġunijiet elettorali. Dan kien il-każ ukoll bil-Partit Konservattiv tar-Renju Unit issa ħafna snin. Il-Kunsill Ewropew għalhekk irid jiddeċiedi kif ħanifaċċawha din is-sitwazzjoni. Riski ekonomiċi huma kbar għall-Unjoni Ewropea ħajkolna eh, problemi ekonomiċi li ġejjin qudiemna għandna bżonn ta' budget qawwi issa sabiex inkunu nistgħu nagħtu eh, l-investituri ċertu fiduċja u promovu koezjoni minn flok għandna bosta membri tal-Kunsilli li jridu jkomplu jnaqsu iżjed il-budget. Pal ma qalet il-President tal-Kummissjoni dan mhux biżejjed. Fl-aħħar issa għad kif kellna membru tal-Parlament mill pepe illi qed jiddefendi l-istess pożizzjoni ta' dawn il-membri tal-Kunsill Ewropew jidher ċar semmi fejn ġejjin dawn il-pożizzjonijiet dawn mhumiex aċċettabbli. Għandna bżonn ta' iżjed Ewropa, irdu nifaċċaw din is-sitwazzjoni biktar Ewropa u mhux binqas budget kif qed jipproponu bosta membri tal-Kunsill. Grazzi, grazzi. Kummissarju. Mr. Members, uh, I have listened Għazi President Ministru Membri, jina smajt b'interess kbir dak li għattu l-lum u kolla juru li l-maġġoranza kbira ta' Parlament Ewropew huwa impenjat bisħiħ li l-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea jkun wieħed modern, ambizzjuż u eh, li kapaċi ħarsej futur. Issa il-waqt li t-deċidu ma nistgħux nitilfu aktar ħin u eh, nissugraw li jkollna aktar dewmien biex nibdew bil-ġenerazzjoni ġdida tal-programmi. Aħna liċ ċittadini tagħna iċ-ċittadini dak li jistħoqilhom issa jridu nkunu kapaċi niffaċċjaw l-isfidi ta' dapitada, speċjalment fil-qasam diġitali, azzjoni klimatika, ġestjoni tal frontieri u difiża. Nirringrazzja Presidenza Finlandiża tal-paper li jires qed quddiem korri per il-bieraħ bit li inħejju d-dibattitu tal-Kunsill Ewropew ta' Ottubru fuq l-MFF li jmiss filwaqt li aħna nilqgħu il-fatt li l-paper inħarġet aħna rridu nagħmlu ċara sammi bidunet illi diżappuntati ħafna bl-elementi ewlenin tal-kontenut. Hemm limitu importanti, hemm distakk importanti bejn l-istituzzjonijiet li rridu nirrikonoxxuha imma Aħna nitolbu l mexxejja biex jidu konsiderazzjoni pożizzjonijiet tal Parlament Ewropew u l-Kummissjoni lesta li taħdem fil-qrib ma' l-istituzzjonijiet kollha u tiffaċilita dialogu. Nistenna issa li naħdmu iżjed mal-Parlament Ewropew u t-tim ta' negozjati tiegħu sabiex in-negozjati tal-MFF ikunu jistgħu jaslu għal konklużjoni f'waqta u b'suċċess. Grazzi ħafna. Kommissarju ħan naddu issa għal Ministru Tuperajnen. Grazzi, Signor President, onorevoli membri tal-Parlament, Aziz Kummissarju. Grazzi ta' dawk l-opinjonijiet li samtu magħna mistoqsijiet pertinenti u kummenti ċari. Ħafna mill-isfidi komuni ewlenin hawnhekk l-innovazzjoni, bidla tal-klima, l-investiment, agrikoltura sostenibbli, koeżjoni u fl-aħħar mhux l-inqas l-istat ta' dritt, ir-rispett tal-valuri komuni tagħna. Jidher ċar illi dawn huma fl-interess komuni tagħna tal-istituzzjonijiet tagħna ta' ċittadini Ewropej tagħna huma l-isfidi komuni tagħna u għandna bżonn li nirriflettuhom allura fil-baġit komuni tagħna. L-MFF li jmiss irid iwieġeb għal dawn l-isfidi komuni. L-MFF, sinjuri, mhuwiex sempliċi eżerċizzju ta' accounting huwa għodda ta' implementazzjoni illi jippermetti deċiżjonijiet politiċi tagħna iżda Fl-istess waqt aħna qed nkunu wkoll konxi mill-kontribuzzjonijiet li jridu jsiru mill-istati membri. Dawn iridu jkunu ġusti, fattibbli u aċċettabbli għal kulħadd. Signori, ħanerġa' ntenni l-impenn sieħ tal-Presidenza Finlandiża biex eh, maħna dejjem niltaqgħu ma' tim tan-negozjati tal-Parlament Ewropew qabel l-affarijiet ġenerali, l-qatt affarijiet ġenerali fil-fatt aħna issa interessati ħafna li nkunu nafu x'inhi l-pożizzjoni tal-Parlament fuq qatt ta' files u issa llum f'din il-plenarja qegħdin niddiskutu l-MFF flimkien diġà qegħdin naqsmu diġà l-opinjonijiet u l-veduti tagħna fuq il-qafas finanzjarju li jmiss. Ġifieri aħna l-MFF li jmiss ħejġi adottat bl-isforz komuni biex naċċertaw li dan ikun budget tajjeb u adattat għall perjodu li ġej. Grazzi u uh, l ħidma tagħna skompla. Grazzi ħafna, Signor Ministru. U nistennew issa bil-ħer għalla għali mis bekna l dan il-punt u ngħaddu issa l-punt li jmiss ir rapport tas Sinjura Tom. l il-politiċi ta' impjeg u politika soċjali tas-żona euro. Infakkarkom li ħajkun sistema ġdida issa fil-catch di u l-blue card intom tistgħu b'mod elettroniku turu li tixtiequ titkellmu. Suppost tirċivejtu email tgħidilkom kif u x'fatta, suppost għandkom ukoll function key fuq il-magna tagħkom l-apparat tal-votazzjoni dejjem tidu ddaħlu l-kard l-ewwel sabiex tattivawha. Inkella Jekk ma tistgħux tagħmlu dan ngħidulna s-soltu insomma urina uruna li tidu titkellmu għal KHDI u l-blue cards ġifiri il-metodu tradizzjonali għadi japplika wkoll. Però xkom għal-inqas biex iżommu mal-ħin sabiex kuħadd kollu ċans li jitkellem għal-inqas taħt għaj. U naddi l-ewwel rapporter, Sinjura Tom, illi għandha erba' minuti biex tippreżentalna r-rapport. Grazzi, Signora President, Kummissarju, kollegi. Jiena kuntenta li niptroduċi dan ir-rapport tal-politika soċjali fiż-żona Ewro. No? Now it's fine? Okay. a little bit closer please. So ah. I think it's better. I'm too tall for that. So okay. that we all can hear. Ersa daqxie iktar viċin tal-mikrofonu ismu mela, ħa nippreżenta dan ir-rapport fuq iż-żona euro. Mela jiena mill-Estonja kuntenta li matul il-Presidenza tagħna tal-Unjoni Ewropea il-Prim Ministru tagħna Juriakos kellu privileġġ li flimkien ma' Jean-Claude Juncker jiffirma l-abbozz ta' soċjali fi 17 ta' Novembru 2017. Dan id-dokument ambizzjuż appoġġjat mill-Parlament Ewropew Jaffri l-prinċipju importanti ġen implementaw s-samkum mal istati membri ngħid proset li komissar tissan ta' xogħol ukoll li għamel biex t-promovi politika soċjali fl-Unjoni Ewropea nafu li mhix biex xogħol faċli kull darba illi jkollna standard soċjali fl-Unjoni Ewropea dejjem ħajkun hemm xi li jgħid le. U fl-istess waqt il nafu li din hija sitwazzjoni illi mhix ideali mill-2012 fil-qafas ta' semestru Ewropew il-Kummissjoni ħarġet Rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż mhux biss ekonomija ma anke politika soċjali fiż-żona euro. U dan huwa importanti ħafna dal-proċess, imma sfortunatament, u dan huwa rifless ukoll fir-rapport, ir-rata tal-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet hija tassew baxxa. Kien hemm ftit proċess fi 72% f'dawn ir rakkomandazzjoni speċifiċi għal fejn 2000 2012, però fl-2018 dan il-persentaġġ niżel għal 39% l-inqas bax li qatt kellna, li żebax li qatt kellna. U għalhekk nitolbu Kummissjoni Ewropea sabiex tieħu misuri u tara kif tista' tikkonvinċi l-Istati Membri li saħa suċċess għall unjoni Ewropea mhix inqas importanti mid-difiża suq uniku jew kwalunkwe politika komuni oħra tal-Unjoni. U rridu nikkonsidraw ukoll li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu estiżi għal pajjiżi mhux tal-ewro. Jiena kont kuntenta nisma' li meta l kapiċi ta' Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qabel ma ġiet approvata bil-Parlament matul id-diskussjoni tagħha fil-Parlament wedet illi matul l-ewwel mit ġurnata tal-mandat tagħha ħa toħroġ mekkaniżmi ġodda ta' eh, leġiżlazzjoni biex taċċerta li jkun hemm paga minima ġusta l-Ewropej kollha dok xettiċi ngħidilkom li dan ħajt jieħed inkonsiderazzjoni tradizzjoni leġiżlazzjoni nazzjonali ġifieri ħadd ma ħajkun qiegħed jikser il-prinċipju tas sussidjarjetà. Il-biċċej li aħna rridu niġġieldu il l-ekkim sejħa faqar minn kajja li bidam jaħdem u l-eskuza s-sġazna nispiċċaw illi konna braid drain fl-Europa ikonna protesti kontra ċertu ħaddiema u barranin u għalhekk irrid u wkoll inklużjoni ta' nies b'diżabilità minoranzi il Distakk ukoll li hemm fi salarju bejn il-ġeneri dawn huma affarijiet li jiġu indirizzati l-Ewropej hekk iridu mhux mill-gvernijiet nazzjonali tagħhom ma minna il-rappreżentanti li huma tellgħu fl-Unjoni Ewropea. Il-bira flaxija jiena rċivejt ittra mill-Konfederazzjoni tat Trade Unions fejn talbuni biex jiena nappoġġa r-rapport tiegħi jien tilhom li di tad qalu li le imma intom tidu tappoġġaw dawn l-emendi u fil-fatt tassew inħoss allura li qegħdin nagħmlu l-affarijiet ġusti hawnhekk jekk iġobkom eh, appoġġaw dan ir-rapport. Grazzi ħafna, Sinjura Tom, issa is-Sinjura Tyson jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Għaziz membri tal Parlament Ewropew, l-ekonomija ta' l-Ewropa edha fis seba sena issa ta' tkabbira mhux interrott. Llum il-ġurnata iktar nies minn qatt qabel li qegħdin jaħdmu l-faqar qed jonqos u l-Ewropa iktar b'saħħitha wkoll fir-rigward tal-governanza ekonomika tagħna, speċjalment is-semestru Ewropew għalhekk aħna rnexxielna li l-politika soċjali u ekonomiċi mpoġġuhom qishom ta' intuhom l-istess valur anke bil-persa pilastru tal-drittijiet soċjali Ewropea minna ehm, analiżi komuni wkoll f'dialogu mal-Istati Membri u l-involviment tal-imsieħba soċjali tagħna. Imma imma għadhom jeżistu diverġenzi bejn il-pajjiżi fil-waqt li naqis ta' ħaddiema qegħdin jeżistu f'ċertu pajjiżi, pajjiżi oħra hemm il-qatt. Il-faqar minkejja li dak li jkun ikollu xogħol għadha sfida kbira għandna wieħed minn kull għaxar ħaddiema friskju ta' faqar. Forum ġodda ta' xogħol u xogħol atipiku jista' jkollu impatt kbir fuq is-suq tax-xogħol għalhekk li hija għandha tkun il iswieq tax-xogħol nagħmluhom iktar inklusivi u naċċertaw illi il- xalijiet kollha maħluqa jkunu ta' kwiliet tajba. Ovvjament, in-nies għadhom żvantaġġ fis-suq tax-xogħol minkejja li għandhom riżultati edukattivi aħjar minn tal-irġiel u għalhekk jekk inaxxina nagħlqu dana id-distak inkolna qegħdin nisfruttaw potenzjal qawwi b'impatt pożittiv kbir għas-soċjetà ikollna bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja aħjar. Il- bidla teknoloġika u diġitalizzazzjoni dan ukoll qegħdin jibdel is-soċjetajiet Ewropej u l-ekonomiji ċari li rridu issa nżidu l-investiment f'edukazzjoni, taħriġ u l-ħiliet sabiex in-nies tagħna nkunu nistgħu ngħinuhom f'daw żminijiet li qegħdin jinbidlu. U biex naċċertaw ukoll li jkun hemm tranzizzjoni ġusta lejn ekonomija naturali fil-karbonju. Issa, hemm bżonn li n-nies impoġġuhom fil-qalba tal-politika tagħna għaliex il-faqar qiegħed jonqos imma fl-istess waqt qegħdin naraw żieda f'Ewropej illi qegħdin iħossu ċertu vulnerabilità. Dan minħabba l-ingwaljanza fit-dħul, il-prekarjetà fis-suq tax-xogħol u l-impatt tal-globalizzazzjoni u l-bidla teknoloġika fil-pajjiżi, reġjuni, setturi u nies. Filwaqt l-importanti li ninvestu fil-ħiliet biex ikun hemm l-inklużjoni ta' kulħadd fis-soċjetajiet ta' il- Sistemi ta' protezzjoni soċjali għandhom ikunu adattati wkoll sabiex jgħinu u jipproteġġu lin-nies tagħna għalhekk, sinjuri, jiena nirringrazzja r-rapporter u kumitat tal-impjiegi għal dan ir-rapport tas-sew bilanċjat u li jippreżenta kemm eh, tendenzi pożittivi kif ukoll is-sfidi li għandna qudiemna u jiena nappoġġa ma' ġenerali l-konklużjonijiet tiegħu hemm bżonn naċċertaw li jkollna l-ekonomija tas-suq soċjali taħdem taħdem kemm ma' ċittadini u kemm għal kumpaniji u li jkun hemm ukoll konverġenza, nħeġġu konverġenza x'danna fil-fatt huwa l-motivazzjoni wara il-pilastri soċjali ta' drittijiet soċjali Ewropej. Fil-fatt l-implementazzjoni tiġa bdiet tiegħu dan il prinċipju ġew inklużi fl-istadju kollha tal-aħħar żewġ eżerċizzji tas semestri u nofs il-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż illum il-ġurnata 40% fil-fatt jitrattaw dan il-pilastru. U Il-fondi tal-Unjoni Ewropea issa wkoll ġie adattata biex jappoġġa l-implementazzjoni tal-pilastru permezz ta' rabta msaħħa bejn is-semestru u l fondi speċjalment il-Fond Soċjali Ewropej. Parti minn hekk il-pilastru qed jipprova jankra dan kollu fil-transizzjoni ġusta, ġustizzja din l-aġenda soċjali tagħna. Dan l-pilastru waħed mis xogħlijiet kbar li għamilt il-Kummissjoni tagħna, l-Kummissjoni li sa wasla biex tispiċċa ma xogħol għadu mhux lest, ovvjament aħna nafu illi il-Kummissjoni flimkien mal-Parlament u l-imsieħba soċjali u l-Istati membri jridu naħdmu sabiex dan il-pilastru jkun qisu boxla illi eh, meċċina fil-qasam futur tal- l-impjegi u l-qasam soċjali, is-semestru issa irid jintegra wkoll il-miri sostenibbli tal-iżvilupp tal-UN. Sinjuri, Signor President, hemm bżonn ta' iżjed xogħol sabiex is-soċjetajiet tagħna jkunu aktar inklusivi u sabiex inħejjuhom ukoll biex jiffaċċjaw l-isfidi futuri u biex ikollna soċjetajiet aktar inklusivi b'saħħithom għax dan isaħħaħ ukoll iż-żona ewro kollha kemm hi u jwassal għal eh, Unjoni monetarja u ekonomika ksar b'saħħita kif tafu li nimplementaw il-prinċipji tal-pilastru kif ukoll illi nippruvaw nilħu l-miri tal-iżvilupp sostenibbli hija biċċa xogħol li tissir flimkien fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali u jiena m'għandix dubju li l-Kummissjoni ħatibqa' tippromuovi l konverġenza tal- kundizzjonijiet tal-ħajja fl-Ewropa u tappoġġa n-nies ir-reġjuni u l-kumpaniji f'dawn iż-żminijiet li qegħdin jinbidlu ma' tant rapidu. Grazzi ħafna Kummissarju, issa l-ewwel kellim fid-dibattitu ġenerali Sinjura Walsh għall PPE. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lir rapporter Jana Tum ta' xogħol illi għamlet f'dan ir-rapport speċjalment il-kollegi fil-PPE. Huwa importanti ħafna li aħna lkoll ikollna politika ekonomika u soċjali li taħdem tajjeb u li ma jkunux f'kunflitt u nimxu fl-istess direzzjoni. Dan ir-rapport kompla jiġbed l-attenzjoni għall azzjoni li hemm bżonn tittieħed f'ċertu problemi persistenti li għandna fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn indirizzaw il-faqar speċjalment fost it-tfal nżidu parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ugwaljanza għal kulħadd fis-soċjetà tagħna, insaħħu l-kompetittività u naħsbu wkoll dwar il-futur u kif ħanadattaw il-ħiliet tagħna u s-sistemi soċjali speċjalment fiż-żoni rurali u żoni urbani. U hemm bżonn naraw ukoll xazzjonijiet jridu jittieħdu fis-snin li ġejjin illum l-10 ta' Ottubru hija l-jum dinji ta' saħħa mentali u ħaġa kuntenta li rajt dan ir-rapport huwa li nieħdu miżuri konkreti sabiex nindirizzaw is-saħħa mentali. Ħasra li l-fokus tal-Unjoni Ewropea fuq is-saħħa mentali tnaqset fl-aħħar snin minkejja l-ispejjeż ekonomiċi li dan għandu fuq is-soċjetajiet tagħna. Aħna ma nħarsux il-saħħa taċ ċittadini tagħna jekk ma nħarsux is-saħħa mentali tagħhom. Aħna wkoll għandna l-possibilità li nieħdu azzjoni biex intejbu l-politika tas saħħa mentali fl-Unjoni Ewropea u dan ir-rapport jitlob miżuri speċifiċi speċjalment il-promozzjoni u l-prevenzjoni ta' problemi relatati ma' saħħa mentali. Jiena lesta li naħdem ma' dan il-Parlament ukoll fis-snin li ġejjin u grazzi wkoll is-Sinjura Jana Tum tax-xogħol kollu li għamlet grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Walsh. Iva, għarri tkun ċans għall-applaus issa s-Sinjura Jongerius għall-SND. Grazzi ħafna Iva l-Ewropa għandha tagħmel iktar milli tagħti biss il-flus. Naħseb illi rridu naħdmu iktar favur il-ġejjini ta' ċittadini aħna nafu wkoll li bl-ammont ta' tranzizzjoni li għandna bżonn minħabba l-bidla tal-klima l-affarijiet ħajja jisiru pass maġġel. U Relevanti kax ġej minn Split jew eh, minn Stokkolma, kulħadd ħajkun affettwat bl-istess mod u naħseb illi kollha kemm aħna rridu nkunu qed inħejju ruħna tajjeb għal din il-bidla. Jiena nixtieq ngħid li dan huwa rapport ibbilanċat min-naħa ta' Jana Tom u dan ħajjinna żgur fil- triq li rridu nwittu aħna nixtiequ illi il-Kummissjoni unjoni Ewropea tagħti iktar għajnuna lil ħaddiema tal-pjattaformi u li nwaqfu l-inġustizzji u nneħħu l differenza fil-pagi ta' bejn is-sessi nagħtu iktar possibiltajiet u prospetti lil dawk li huma qiegħda biex jerġgħu jdaħlu ehm, lilhom infushom fis-suq tax-xogħol, irridu ninvestu f'opportunitajiet ta' xogħol ġodda u f'taħriġ u l-edukazzjoni ħalli bekk il-ċittadini jista' jkollhom prospett aħjar għal ġejjini. Irridu wkoll nipprovdu iktar appoġġ, speċjalment meta ehm, iż-żminijiet ibsin jiġu u naħseb illi hemm bżonn illi aħna ngħinu lil dawk li ilhom qiegħda nappoġġjaw ukoll u ngħinu lir reġjuni l-iktar żvantaġġati ħalli bekk il-ċittadini verament ikunu konvinti li l-Ewropa qiegħda taħdem favurihom. L-Onorevoli Brunessa renew Grazzi ħafna. Sina President, sis kollegi, jiena nixtieq li nibda billi nirringrazzja ħafna lis sinjura Tom ta' dan ir-rapport eċċellenti jiena kuntenta ħafna li qed nara l-Parlament Ewropew ħa pożizzjoni ta' maġġoranza fuq eh, il xogħol u din hija xi ħaġa verament li titkellem favur l-Ewropa naħseb jiena anke semestru Ewropew inizjattiva tajba ħafna id-direzzjoni ġenerali ta' dan ir-rapport jirrifletti wkoll ix-xewqa li jkollna Ewropa iktar soċjali u iktar investiment nixtieq li nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel nett it-talba tal-Kummissjoni Ewropea biex toħroġ b'istrument legali ħalli bekk kull ħaddiem fl-Unjoni Ewropea ikun jista' jkollu paga minima ġusta li tista' tirrispetta t tradizzjonijiet nazzjonali. Dak kien punt importanti ħafna li kien parti mill-linji gwida tal-Presidenta eletta Sinjura von der Leyen U naħseb li din kienet parti importanti wkoll mill-konverġenza soċjali. Naħseb illi il-fatt li hemm ħafna nuqqas ta' ħaddiema wkoll f'ċertu pajjiżi dan iridu nagħmlu tajjeb għalih b'xi mod apparti minn hekk il-pjattaformi u l-ħaddiema illi qegħdin jaħdmu fuq dawn il-pjattaformi ta' intermedjarji nafu illi dan ix-xogħol żdied b'25 fil-mija fl-Unjoni Ewropea dan l-aħħar 5 miljun persuna illi bħalissa huma involuti f'dan it-tip ta' xogħol hemm bosta regoli nazzjonali eh, li huma stipulati fuq livell nazzjonali u issa wasal il-waqt li l-Unjoni Ewropea toffri qafas, qafas biex nipprovdu azzjoni koordinata ħalli dawn il-ħaddiema nkun nistgħu nagħtuhom garanzija ta' drittijiet tagħhom soċjali u tax-xogħol. Grazzi ħafna sa nkomplu bid-dibattitu fisem il-Partit tal-Oħodor għandna l-Onorevoli Peter Hansen. Grazzi ħafna l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja ħafna lir-rapporter għax-xogħol kollu tajjeb li għamlet u l-kooperazzjoni li aħna kellna fuq dan il-fajl aħna min-naħa tal-Partit tal-Ħodor kuntenti fuq dan ir-rapport minħabba li tinkopru bosta suġġetti importanti li nasbu li rridu nindirizzaw fil-mandat eh, il-ġdid fuq il-livell Ewropew aħna kontenti li qegħdin naraw li ir-rapport qed jitkellem fuq għanijiet soċjali li tingħataw iktar priorità kemm f'dak li ndixxaqsam il-qafas leġislattiv tal-Kummissjoni ġdid kif ukoll ir-riżorsi finanzjarji fil-kuntest tal baġit li kien propost. Aspett ieħor li huwa importanti li indirizzaw mill-perspettiva tal-partit tagħna huwa li aħna niġġieldu kontra n-nuqqas ta' gwaljanzi ta' bejn is-sessi, jiena naħseb li bekk aħna din nagħmluha ċara lill kummissjoni li aħna nixtiequ illi jkollna proposta ta' direttiva fuq it trasparenza fuq il-pagi ħalli darba l dejjem aħna nkunu nistgħu nwaqfu l nuqqas ta' ugwaljanza fil-pagi bejn is-sessi. U l-istess ħaġa għall pensjonijiet naħseb illi hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet ukoll għal għat fit-tul nsibu soluzzjonijiet għan-nies b'diżabilità u iktar prospetti fis-suq tax-xogħol u naraw illi fuq livell Ewropew il-ħaddiema tal-pjattaformi jkollhom drittijiet u garanziji. Aħna fuq dan ħanqodu attenti ħalli naraw il-Kummissjoni x'se tagħmel fix-xhur u s-snin li ġejjin. Ġifieri ringrazzjakom. Grazzi ħafna sa ngħaddu għal persuna li jmiss fisem il-grupp ID l-Onorevoli Ġami. Eżis kollegi, rapporter, Signor President, intom tafu l-Unjoni Ewropea. Mm. Tikkonsisti f'bost ekonomiji differenti u r-realtajiet regolatorji, ekonomiċi u soċjali jvarjaw ħafna minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea għalhekk jista' jkun illi eh, ikollok approċċ iżda dan ma jistax ikun biss bbażat fuq l-ideoloġija u ma nistgħux aħna ngħidu li l-prijorità tagħna se tkun biss li nintegraw ċittadini minn barra l-Unjoni Ewropea fis-suq tax-xogħol tagħna, ġifieri nġibhom mit-Turkija u pajjiżi oħrajn minflok ma nħadmu lil dawk li diġà qegħdin fil-pajjiżi tagħna Hemm pajjiżi li jixtiequ li jkollhom iktar sovranità f'idejhom il-politika soċjali, politika ekonomika, jixtiequ li jkollhom iktar kontroll ħalli bekk ikun jistgħu jistabbilixxu l-prijoritajiet tagħhom għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li qegħdin ifittxu x-xogħol. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal grupp Sie das Wort für eine Minute. Grupp Konservativi u Reformisti l-Onorevoli Zalewska. Grazzi ħafna jiena nixtieq li l-ewwel qabel kollox nirringrazzja lil kulħadd tax-xogħol intensiv illi sar fil-kuntest ta' tfassil ta' dan ir-rapport din xi ħaġa importanti ħafna il-pajjiżi żona ewro aħna tkellimna fuq Is-suq eh, komuni fuq il-qad, fuq is-sitwazzjoni diffiċli nsabu fiha żgħażagħ Ewropej u il-fatt illi s soċjetà tagħna mhix qiegħda kollha tgħix skont l-ideali tas-seklu 21. Jiena nixtieq bla dubju ta' xejn nirreferi għal fatt li ħafna mill-affarijiet li kienu diskritti qed iwasslu għal intħil fil-politika nazzjonali u jiena nittama li jekk il-Kummissjoni ħejjiet proposti ġodda, aħna verament nkunu f'pożizzjoni biex bis-serjetà nitkellmu fuq soluzzjonijiet u mhux niddiskrivuhom biss, niddiskrivu sitwazzjoni anzi. Grazzi ħafna issa għandna fisem il-grupp ta' xellujin mux ambientali l-Onorevoli Pereira. Minuta u nofs. Grazzi ħafna bonġu lil kulħadd il-politika ekonomika u soċjali li qed tkun imposta fl-Unjoni Ewropea dejjem tkun soġġetta għal trattat. Trattat illi qisu kienet jikkriminalizza kull politika xellugija jew progressista. Jiena jkolli ngħid li mindu siħibna fl-Ewropa kien hemm ħafna stagnazzjoni, kien hemm ħafna problemi għall klassi soċjali tal-ħaddiema problemi biex nintegraw il-ħaddiema eh, migranti għalhekk aħna ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'din il-proċedura ta' tmexxija tal-politika. Pajjiżi fil-passat kien jaċċetta dan kollu aħna ma nistgħux nippruvaw insolvu l-problemi tal-faqar u esklużjoni soċjali fl-istess ħin inżidu s salarji Naġevolaw l-aċċess ħieles ma nagħtux ġejjini tajjeb għal l-anzjani mingħajr ma nirrispettaw ir-regoli stretti tal-ewro iva bla dubju ta' xejn jekk aħna qegħdin naraw li drittijiet soċjali jekk ħajibqgħu jkunu mdajfa dawk illi qegħdin eh, l-iktar żvantaġġati ħajjibqgħu ibatu. Grazzi għandek mistoqsija minnaħa tal-Onorevoli Trofski taċċetta. Taċċetta mistoqsija tal-karta l-blu min-naħa tal-kollega Hetrovski min-naħa tal-PPE? Le? Mela għal-membri mhux affiljati l-Onorevoli Ġemma. Grazzi ħafna, Sur Signora President, il-politiki ta' appoġġ li qed ikunu vestiti fl-Italja pereżempju diġà qegħdin jgħinu ħafna l-iktar nies li qegħdin f'sitwazzjoni dgħajfa iżda l-kriżi tan-nuqqas ta' gwaljanza xorta waħda mhix aċċettabbli. Politika ta' storja laqtat ħażin ħafna lil dawk li kienu diġà Eh, ma' kusin u għal din raġuni nixtieq li nagħtu attenzjoni partikolari lil dawk li għandhom xi forma ta' diżabilità. Il-Kumitat tal-Ġnus Maquda għad drittijiet tan nies b'diżabilità ħadu nota b'ħafna tħassib il-fatt li l-politika ta' awsterità verament naqset id-dinjità u l-standards tal-għixin dinjitużi ta' dawn e, ċittadini b'diżabilità li bekk nkun nistgħu nagħtuhom garanzija ta' ta' ħajja aħjar. Aħna besibna jkollna pjan soċjali ta' protezzjoni soċjali li jista' wkoll joffri pjan għal ħajja din għal dawn in-nies b'disabilità u anke jagħtihom il-possibilità li jkunu differenti mhux bilfors ugwali. Grazzi ħafna issa għandna l-Onorevoli Ratke. Għandek eh, il-mikrofonu għal minuta. Grazzi ħafna Sinjor President, eżis kollegi nixtieq l-ewwel nirringrazzja lir rapporter għal dan ix-xogħol li kien ippreżentat aħna qegħdin ngħidu wkoll il matul il-ħames snin li ġejjin nixtiequ aħna nkomplu in eh, fitri illi witta Jean-Claude Juncker jiena nixtieq nagħmla ċara wkoll fih dan il-partit politiku tiegħi dwar l-istrument tal-garanzija għan nies għada imbosta nuqqas ta' ftehim fih dan id-delegazzjoni Ġermaniża hemm pożizzjoni xettika jkolli ngħid ma nistax ngħid illi aħna nkomplu nkunu xettiċi jiena nixtieq ngħid illi permezz ta' din ir-rapport ngħidu illi aħna nappoġġjaw dan l-istrument minħabba illi ġrieda kontra l-faqar kontra għad fost iż-żgħażagħ hija xi ħaġa li verament Eh, hija xi ħaġa l-qalb il-PPE matul il-ħames snin li ġejjin forsi ħan nissiltu fuq id-dettalji u niddiskutuhom iktar eh, u niġġieldu forsi fuqhom iżda dan huwa żgur punt importanti li għandu jkun inkluż fil dan il-pjan. Grazzi ħafna nsanna l-Onorevoli Gwalmini. Grazzi ħafna, Signor President, dan ir rapport huwa pożittiv u effiċjenti wkoll ehm, juri wkoll x'inhu huma l-karatteristiċi l-iktar inkwetanti tas-suq tax-xogħol u fl-istess ħin jikkonferma l-għanijiet tal- 75% ta' nies li qegħdin jaħdmu ma nistax nifhem għalfejn qed niddubitaw miżuri innovattivi u fundamentali bħal l-iskema ta' integrazzjoni tal-ġlida kontra l-qatt li hija xi ħaġa importanti ħafna ċittadini Ewropej u Ursula von der Leyen fil-fatt diġà daħlet eh, dan il-programm bħala wieħed mill-prijoritajiet tal-ewwel mit jum tal-mandat tagħha. Jiena naħseb illi għandna nkun iktar maqudin fuq il-livell Ewropew, nkun għandna bżonn ta' Ewropa soċjali, għandna bżonn nerġgħu nduru fuq l-istrateġija ta' Amsterdam. U x-xogħol ukoll l-Ewropa m'għandix biss tkun Ewropa tal-ekonomija, iżda għandha tkun Ewropa soċjali wkoll. Grazzi ħafna sa' għandna l-Onorevol Langen Sipen għall partit tal-ħodor. Eżis kollegi, għandna rapporti li jaslu f'waqthom li jidentifikaw il-problemi attwali u jħeġġu li wieħed jieħu azzjoni. Jien naħseb li r-rapport ta' Sinjura Tom verament hija waħda minn dawn ir-rapporti. Jiena nixtieq li nisħaq fuq il-drittijiet tan-nies b'diżabilità mhux biss minħabba li jien għandi diżabilità iżda anke minħabba illi din hija xi ħaġa importanti strutturali wkoll. Dan ir-rapport jgħid jgħid ukoll b'mod espliċitu kemm hawnx Eh, kemm hemmx drittijiet tajbin għal nies b'diżabilità l-aċċess, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni ma' drittijiet tal-bniedem u l-Unjoni Ewropea irratifikat il-Konvenzjoni tal-ġnus Maquta tas sena 2010 l-ugwaljanza u il-non-diskriminazzjoni um, huma affarijiet importanti ħafna rridu jkunu rispettati. Jiena naħseb li l-politika soċjali xi ħaġa importanti u l-budget tal-elementi soċjali għandu jkun budget li jkun biżżejjed biex ikopri l prijoritajiet tagħna. Grazzi ħafna sanna l-Onorevoli Rajla l-ID. Eżis uh, kollegi, Signora President, l-Ewropa fiha ħafna varjetà varjetà u diversità u naħseb illi għandna bosta affarijiet illi rridu nqisu ċ ċentraliżmu Eh, u din it-tip ta' attitudni fejn kollox huwa favur l-attitudni ċentrali li tkun regolata mill-Ewropa din xi ħaġa li aħna kontrija minħabba li l-paga minima wkoll ma tagħmlx sens u l-iswieq tax-xogħol huma differenti ħafna minn pajjiż ieħor. ieħor jirrikjedu forsi azzjoni differenti. Naħseb li anke fuq l-azzjoni u l-garanzija kontra l faqar fost it-tfal naturalment din mhijiex xi ħaġa tajba iżda diġà għanna bosta mezzi fil-belt tiegħi hemm l-iktar tfal foqra fil-Ġermanja, iżda aħna ma nistgħux insolvu l problemi bil-flus il-foqra eh, iktu kollom iktar tfal. Jiena naħseb illi hemm bżonn li nipprovdulhom xogħol u mhux nagħtu l flus minn l-Ewropa Soċjali tkun l-Ewropa li tipprovdi xogħol lil kulħadd. Grazzi ħafna issa għandna l-Onorevoli Rafaska. Grazzi ħafna politika soċjali Ewropea għandha telebosta sfidi. Id-diġitalizzazzjoni, il-ħajja ta' kuljum, il-problema demografika fl-Ewropa, dan kollu jaffettwa Issa l-età tal-irtirar tal-pensjoni 65 dejjem qed tiżdied veru illi xi ħaġa sabiħa li n-nies qegħdin jgħixu eh, għal perjodu itwal, iżda il-fatt li hemm ħafna inqas tfal li qed jitwildu din xi ħaġa li hija ta' dispjaċir aħna hawnhekk qegħdin naraw ukoll illi għandna problema li għandna naħdmu fi strateġija illi għandha tkun marbuta iktar ma' eh, l-investiment aħna rridu naraw x'tip ta' standards ta' suq tax-xogħol aħna għandna u apparti minn hekk nixtieq ningrazzjak ħafna Sinjura Kummissarju għall kooperazzjoni tajba li kellna bejnietna nistana bil-ħerqa li jkollna iktar eh, ċans biex nikkoperaw. Grazzi ħafna. Issa immiss eh, l-Onorevoli Rondinelli, skużani kont sena b'żek. Grazzi ħafna Sinjor President. Qed nitkellmu fuq uh, rapport importanti jiena naħseb il-iżda li daqsxejn ta' kontradizzjonijiet. Aħna qegħdin ngħidu illi hawnhekk il-Kummissjoni għandha timpon biżjed pressjoni fuq l-Istati membri biex jimponu ċertu miżuri iżda dawn huma miżuri marbutin mal-politika ta' austerità, l-inklużjoni ta' dawk li huma żvantaġġati. Jiena naħseb li din hija kontradizzjoni politika kbira li mhijiex aċċettabbli lanqas fil-qafas tal-politika Ewropea. Aħna ma nistgħux nitkellmu biss fuq il-paga minima u fuq il-qatt fost iż-żgħażagħ jekk aħna ma nofrux iktar investimenti għal benessri u għal um, għal iktar kondizjoni tajbin ta' xogħol jiena naħseb li sfortunatament dak ma kienx biżied biex nagħmlu tajjeb għal problemi li ċittadin qed jitolbuna biex inneħħu favur opportunitajiet l-istess għal kulħadd allura aħna Naħsbu li din dan huwa rapport li qiegħed jinjora l-bżonnijiet ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sajmis l-onorevoli Skuttadan. Grazzi ħafna il-pilastru soċjali kien adottat u ħafna minnha kienu nkwetati ħafna fuq il-proposti li kienu ħajħorġu aħna minn tal-Iżvezja Soċjalisti Demokratiċi kienu ċari ħafna fuq il-bżonnijiet dan ma kienx ifisser illi il-persuni tax-xabli tagħna ħajħallsu ċittadini tagħna ħajħallsu għal problemi ta' pajjiżi oħrajn. Aħna hekk qegħdin nitkellmu fuq sistema Ewropea ta' assigurazzjoni għalqat il-Parlament Ewropew dejjem kien kontra din il-proposta s'issa u hekk f'dan ir-rapport qed naraw is-sod fuq l-abjad li minnaħa ta' soċjalisti demokratiċi hemm nies iridu jagħmlu tajjeb għal nuqqasijiet li hemm fi stati membri oħrajn. Jiena naħseb illi Huwa importanti li l pajjiżi jridu jħallsu għal sistema ta' assigurazzjoni ta' pajjiżhom minn flok ma l-Unjoni Ewropea tintervjeni. Issa s-sura ġissalin. Sinjura President, dan ir-rapport jitkellem dwar kundizzjoni ekonomika aktar favorevoli fl-Unjoni Ewropea fejn ir-rata tal-impjiegi kompliet tiżdied, però l-inugwaljanzi fil-ġid u d-differenza fi dħul xorta waħda baqgħu iżidu d-distakk bejn dawk li huma sinjuri u dawk li huma fqar l in work poverty standard of living diċenti impjiegi u pagi ta' kwalità huma l-akbar sfidi li għandna quddiemna llum il-ġurnata. illum mhuwiex biżżejjed li wieħed ikollu xogħol irridu naraw illi permezz tal impjiegi li noffru liċ-ċittadini tagħna huma u l-familji tagħhom ikunu jistgħu jgħixu ħajja diċenti. għandna bżonn politika tas-suq tax-xogħol illi tkun immirata sabiex ittejjeb il kundizzjonijiet tax-xogħol u toffri impjiegi ġusti u ta' kwalità liċ-ċittadini ewropej. għall ewwel darba permezz ta' dan ir-rapport u emenda li mexxejt il quddiem il parlament ewropew ser ikun qed jadotta l prinċipju tar right to digitally disconnect. dan huwa l ewwel pass iżda pass importanti ħafna sabiex nofru bilanċ aħjar bejn il-ħajja privata u x-xogħol l ħaddiema tagħna. fil bidu meta kont bdejt nitkellem dwar dan ir right to disconnect dan kien kważi suġġett tabu iżda wara l vot tal lum dan il prinċipju ser isir rakkomandazzjoni uffiċjali tal parlament ewropew. qabel nagħlaq nixtieq nitlob is-sapport ta' kull wieħed u għadha minnkom unemployment benefits insurance scheme u fuq l istrument il ġdid illi mistenni jindirizza l-problema tal qgħad fit tul fl-unjoni ewropea. grazzi ħafna. Dankeschön. Wir fahren fort in der Aussprache für IKR. Duris Nikolos. Mela, issa nistaw naddu għal l-Onorevoli Duris Nikolos Nova. Grazzi ħafna, eżis kollegi, naħseb issa għal waqt li nieqfu nitkellmu dwar ir-rati li l-ħaqna u naraw l-istudji il-għaliex maħniex lesti għall popolazzjoni tixjieħ il-trasformazzjoni klimatika u diġitali. In-nefqa ta' trasformazzjoni ħajkonna niffaċċawha ma nistgħux nittrattawha biss bżieda ta' finanzamenti. Skont l-OECD 17% tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea huma f'riskju li jiġu awtomatizzati. Il-teddida mill-awtomatizzazzjoni tvarja minn 10% lejn il-Finlandja għal 33% f'pajjiżi l-Slovakkja. Terz tal-forza tax-xogħol m'għandha ebda ħila diġitali transizzjoni sejra teffettwa l-iktar vulnerabbli fis-soċjetajiet tagħna. Innovazzjoni, tkabbir u drittijiet soċjali huma lkoll marbuta fil-qrib l-Ewropa Soċjali sejra biss tirnexxi jekk il-politika ekonomika tagħna toħloq ambjent perfett tal-jum. Għanna l-istess sanijiet u għal dastant naħseb għanna nieqfu nibbażaw deċiżjonijiet tagħna fuq l-ideoloġiji jew frażijiet ideoloġiċi u nibdew naħdmu fuq ta' tad dejta li għandna. Dankeschön, es folgt Herr Kollege Grazie ħafna, is-Sur Zdekowski għal PPE. Grazzi Signor President, Signor Kommissarju, l-ewwel qabel kollox nixtieq nagħti ringrazzjament għall rapporter Meta tara dan ir-rapport fuq livell ġenerali tajt għalqas mill-perspettiva tiegħi din dan huwa rapport ta' kwalità għolja. Dan huwa punt wieħed. Jena tum qed tgħid li tixtieq tintroduċi strument finanzjarju li jitratt tal-qatt fuq il-medda twila iżda aħna għandna ESF revedut. Jaħdem tajjeb il-Fond ta' Aġġustament tal Globalizzazzjoni nejn ħan iksbu l-flejjes tal-istrument finanzjarju l-ġdid sabiex jiġi introdott. Żewġ strumenti huma dawn li jaħdmu tajjeb issa ħandajfuhom u ħanqedu flejes xaġa ġdida xaġa addizzjonali flok li simplifikaw l-Ewropa qegħdin nagħmlu l-Ewropa żed ikkumplikata. Qegħdin noħolqu xi ħaġa illi tkun konflittwali. Nittama illi din tkun it-tweġiba l-problema b'hekk ma nistax nappoġġa dan il-punt minkejja illi les nappoġġa r-rapport. Grazzi issa. Catch the eye għal PPS u kanaf. Искам да кажа пред колегите, че аз podkrepjam tozi доклад Vabriki безспорно... Signor President, grazzi. Tar rapport nista' nappoġġa rapport kelli hemm xi elementi illi huma pjuttost kontradittorji. Naħseb il-proposti kontradittorji jeħtieġu jiġu diskussi f'din il-Kamra. Ħajkun hemm bla ebda dubju opinjonijiet differenti bejn stati membri differenti, gruppi differenti. Jela għaliex l-interessi huma differenti. Ir-rapport jiffoka fuq l iżjed nies vulnerabbli, l iżjed pajjiżi vulnerabbli wkoll. Ir-rapport jisħab fuq ċerta punti u ma jaħbix ir-riski li jeżistu fis-suq tax-xogħol. Jiena nirrappreżenta l-Bulgarija pajjiż li għandu l-inqas dħul fl-Unjoni Ewropea fejn il-gruppi vulnerabbli huma kbar jien r-rapport. Grazzi ħafna. Gwe Sur Valis. Il-politika soċjali mhumiex kollha jiġu trattati l-istess fl-Unjoni Ewropea kollha in-nefqa minn 516 biljun għal 13 biljun. Il-għala mhux qed niġġieldu l-faqar minn floka. Il-għala dawn il-flejjes qed nofquhom qed nissussidjaw b'hekk il-kumpaniji li provdu l-armi, in-nies is-sigurtà li jridu jridu s-sigurtà tad-dar paga illi jistgħu jgħixu biha is-sigurtà tas-saħħa pubblika li tista' tistrieħ fuqha qed jibżgħu mit-terrorizmu għax ma nagħmlux kontrolli fuq l-esportazzjonijiet tal-armi. Forsi kieku nieqfu iqfu nibbombardjaw il-pajjiżi l-oħra inwaqfu l-problemi ta' destabilizzazzjoni f'reġjuni oħra. Bekk issolvi l-problema. Dankeschön, Herr Kollege Grazie ħafna. Is-Sur Vahowski qed nippruvaw ninkludu kemm jista' jkun eh, catch eye għal dastant mhux se jkollna blue cards. Issa ngħaddu għall-SND, is-Sinjura Vos. Thank you, Grazzi ħafna, Signor President. Fil-ħames snin li ġejjin, il-proġett Ewropew jeħtieġ jimbena fuq pjattaforma progressiva li taqqat kemm kwistjonijiet soċjali ma dawk ekonomiċi mingħajr din il-pjattaforma ħajbqa' jkun hemm diskriminazzjoni u inugwaljanzi fil-pagi għal dastant irdu naħdmu fuq dawn l-ugwaljanzi biex ikun hemm pagi denji għal kulħadd. Edukazzjoni illi hija lesta għal raba rivoluzzjoni industrijali kif ukoll nittrattaw il-divarju fil-pensjonijiet u bejn is-sessi. Dan il-prassu soċjali huwa l proġett tagħna fl-SND. Din il-leġislatura għandha opportunità storika biex tiffissa l-ewwel paga minima Ewropea u għad dritt uman bażiku li titħallas biżżejjed biex tkun tista' tgħix. Għad tkabbir sostenibbli għandna bżonn ninvestu fin-nies it-tnejn huma marbuta fil-qrib u rikonoxximent ta' dan biss jista' iwassalna li nittrattaw l-inġustizzji l-kbar li qegħdin niffaċċjaw. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Tomasic, għalli Grazie, Grazzi, Signor President il-gvern Kroat għandu pjanijiet ambizzjużi li jingħaqad maż-żona ewro jiena naqbad ma' dawn ambizzjonijiet il-Kroazja għadha ma lħqitx l-standards Ewropej u aħna qegħdin niffaċċjaw riċessjoni fil-ġejni qarib għax ir-reġjuni tal-Ewropa għandhom qa tal-medda twila Dik hija l-problema tal-Kroazja b'hekk naħseb li għandna ġarqu tassazzjoni lejn punti oħra neħtieġu ninvestu fl-infrastruttura u l-istimolu tal-politika ekonomika li tonfoq eh, il plejers tal-taxxi għal miżuri soċjali ma jwassalx ir-riżultati li nixtiequ il-nies iridu għejxin tenju mill-xogħolhom. Is-sinjor Dalli. You, Madam President. We are, we are talking about the employment and social... Iva, din nitkellmu dwar politika soċjali fiż-żona euro u eh, din it-trattaw ir-rapport tas-semestru brabta mal-Irlanda fejn minkejja li tista' tippreżenta x-xogħol bħala sitwazzjoni ottimista, hemm ammonti kbar ta' kuntratti ta' sija zero, xogħol każwali, nies li ta' parti qed jaħdmu għal rashom żieda fil-xogħol prekarju, ebda kopertura għal dawn in-nies mill-lat ta' sigurtà soċjali li għandu impatt enormi fuq il-kwalità ta' ħajet iċ-ċittadini r-rapport waqt jirrikonoxxi il-nuqqasijiet soċjali u għameddet mill-fatt li hemm nuqqas ta' immaġinazzjoni politika għaliex id-dinja inbidlet, l-tipi ta' industrija u xogħol inbidlu u hemm nuqqas ta' rabta bejn dan u l-istrutturi Ewropej u l-istituzzjonijiet mill-lat kif nittrattawhom u anki meta stat membru jipprova jittrattawhom huma marbuta mill-restrizzjonijiet illi hemm fit-trattati għal dastan dawn il-problemi mhux se nsolvuhom b'xi soluzzjoni teknika iżda b'trasformazzjoni radikali u billi nieqfu naduraw l-alla tan-neoliberaliżmu. Aw Alvanas, għajna minuta. Eh, Nikolaw Alvanas, għal-minuta. Η πανάκια που προτείνεται σήμερα είναι η αυστηρότερη. Grazie, signor Presidente x'qegħdin nagħmlu hawn qed nitolbu l istati membri jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet statali tal-kummissjoni dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma speċifiċi għal kull pajjiż u jiffaċilitaw il possibilità illi issib ħaddiem u li tkeċċih għall-istant impressjoni negattiva fuq il-pagi u jaffettwa l iktar aktar minn ħaddieħor għandna livelli għolja fil-qatu l-faqar. Iżda l il ġodda terz minnhom huma flessibbli. Qegħdin nżidu l-flessibilità fil-impjegi li diġà jeżistu għandna kif riġna minn perjodu twil ta' awsterita' u issa qegħdin nidħlu għal round ieħor ta' problemi kapitalisti fis-sistema. Qed niffaċċjaw riċessjoni ġdida u dan se jnaqqas l-abilità tagħna illi nħassu nħallsu għas-saħħa tagħna pereżempju. B'hekk intemmu d-dibattitu ġenerali, Sinjur Kummissarju, għandek il-mikrofonu. Grazzi, Signora President. Aziz rapporter, shadow rapporters, membri tal-Parlament, kollegi. Jekk nista' ngħid forsi, eżis ħbieb ukoll grazzi ta' dan id-dibattitu għani. Jiena ħadd nota tal-pożizzjonijiet tagħkom, ta' tħassib tagħkom, tal-kummenti tagħkom u ħanaddihom lill-suċċessuri tiegħi. Dan id-dibattitu juri l impenn li għandna lejn Ewropa Soċjali u lejn il-prinċipju gwida tal-ekonomija tas-suq illi l-progress soċjali huma żewġ naħat tal-istess munita flimkien mal-progress ekonomiku rridu b'hekk nibqgħu nisprunaw l-itnejn li huma Membri parlamentari dan dibattitu huwa speċjali għalija biex palma tafu huwa l-aħħar dibattitu tiegħi bħala kummissarju dan itini l-opportunità li ningrazzjakom li ningrazzjakom tal-kooperazzjoni tajba li kellna. Iva, jiena ma stennejt xejn inqas l xina stess għal 20 sena u fuqhom kont membru parlamentari hawnhekk bħalkom. Ħdimna għal dan l-aħħar snin b'mod kostruttiv u ta' biberija fejn dejjem għedna l-interess tal-Ewropej l-ewwel qabel kollox. F'dawn l-aħħar xhur rċevejt bosta komplimenti illi l-Unjoni Ewropea saret iżjed soċjali u tħares iżjed lejn l-individwu. Jiena nwieġeb illi dawn il-komplimenti mhumiex biss għalija u l-komplimenti naqsamhom magħkom għaliex ir-riżultati tajbin huma l-frott ta' diskussjonijiet interistituzzjonali u mpenn maqsum ir-riżultati riżultati huma il-għala aħna tħallna għal ħajja politika il għaliex irridu nagħmlu l almutana lejn soċjetà ġusta inklusiva. Wara 30 sena fil-politika nista' ngħid li jiena gburija b'dak illi ksibna u b'dak li ġej iżda tifmu ħażin l-isfidi importanti għadhom quddiemna għadna konna niddiskutu dan it-tranzizzjoni ġusti ma jiġrux waħedhom il-linji gwida tal-President elett tal-Kummissjoni Sinjora von der Leyen juru li s-suċċessuri tagħna sejrin jibnu fuq dak li ntleħaq għabbażi tal-valuri tagħna komuni. Jiena nawguralkom snin kostruttivi u tistgħu dejjem fuq fuqi bħala alleat qarib tagħkom għall-Ewropa ġusta u soċjali. Grazzi ħafna. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Smajt il-ringrazzjamenti minna tal-Parlament għal-ħidma tiegħek eh, waqt dan l-aħħar mandat. Issa naddu għal punt li miss il-Sinjura e Tommy għal-rapporter fuq dan il-sujġet. Grazzi. Naħseb illi għedin fuq l-istess punt. Nirringrazzja għal dan il-dibattitu tajib ħafna u u jina nirringrazzja l-Shadows tal-li eh, anki huma ringrazzjawni, nirringrazzjawm tal-kooperazzjoni eccellenti, naqbel ma' Signora Thyssen, eh, embidla Eh, kbira anki f'din l-awla. U nishti uh, illi il-kollegi appoġġaw rapport u ma jajdux illi dana mhuwiex ambizjus bizzejiet jew ambizjus wisq. Dan huwa kompromess u bħassoltu ma nistawx insimu kompromess illi fuq u kulħadd ikun kontent meta jina ħdimt fuq il-rapport bħal kulħadd aħna għanna keywords uh, il-keywords tiegħi kienu labor market, unemployment, women in labor market, children, ethnic groups, disabilities, digitalization, automation, online platform, uh, reduction of poverty, healthcare system u mental health. U l xaħat għalli il-rapport isu Christmas tree kollox tajjeb kontra kollox li ħażin, ma dina miex ħaġa tajba. u veru illi dan huwa Christmas tree, ma dan huwa Christmas tree ta' problemi li għanna u dimna. Allora nitlobkom tagħmlu sforz u tirsolvu għom. Grazzi ħafna ta' dawn il kommenti ta' konklużjoni u dana ifisser li wasalna għal l-aħħar ta' dibattitu li nalqu u issa sen naddu għal votazzjoni f'xi 10 minuti oħra. Iftakru li ġibu ma'kom il-karti tal-vot. Grazie.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 jibdu biċu. Apparat al pubblicitarismo, 5 juni resto qua, jien xtiju kħed xinċi ċifra forti sensibila la numero di...

Il-Presidente! Il-President.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 Buongiorno a tutti. Lodwa tajba kulħadd. Nixtieq infakarkom Nishtiq infakarkom il illum hija l-ġurnata Ewropea u dinjija kontra il-pina tal-mewt. F'dinja li fih li fiha il-valuri umani u d-dinjità qed isiru dejjem iktar relativi il-pjena tal-mewtija kontra d-dinjità umana u ma nistawx naċċettawha. Plebda każ illum disena għandna rispett partikolari li tfal illi kellhom ġenituri li ġew kundannati għal mewt. Aħna konvinti illi il-mewt li tiġi bħala kastik mill-istat ma tistax għad tiġi konsidrata bħala ġustizzja barra mill-traumi li għaddu minnum dawn it-tfal. U għal din ir-raġuni il-Parlament Ewropew huwa determinat u impenjat biex jiddefendi id-dinjità umana kif hemm miktub fit-trattati tagħna. Aħna se nagħmlu kull ma nistgħu biex nersqu dejjem iktar lejn il- ġurnata li fija l-pajizi kollha jabbolixxu il-pjena tal-mewt. Dano aħna eh, eh, eh, nafuħ għalina l-koll u għal-ġenerazzjoni futuri. Dana huwa impenn tal-Parlament kollu kemmu. Grazie. Dear colleagues, we now... Kollegi, issa naddu għal votazzjonijiet għall-lum. Nibdew b'talba għal proċedura urġenti e, e prezentata mill-Kumitat ta' Trasportu u Turizmu. Għaw xaħat li xti jitkellem a favur ta' din it-talba? Le? Għaw xaħat eh, li jishtiq jitkellem kontra din it-talba, lanqas. Who is in, in favor of the request? Min huwa favur ta' talba, min huwa kontra? Għaw astenzjonijiet? Mela, allura, it-talba hija adottata. Naddu għal rapport ta' Sur Lopez Aguilar fuq il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-Eurojust u Serbia vot eh, nominali, il-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Addit, grazie. And next the report Issa għaw il-rapport ta' Sur Howard, abbozz tal-budget emendatorju numru 4 tal-budget ġenerali tal-2019. Issa se namlu l-emendi minn wieħed sa 11 u 13 sa 16. Favur, kontra, astenzjonijiet, dew. Grazie. Issa l-emenda numru 12, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit, grazzi. Issa naddu għal rezoluzzjoni kolla kammi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit Issa nati il-mikrofonu l-Sinjora Turpunajnen fisem il-Presidenza tal-Kunsill. Ehm, President, membri onorevoli sinjuri, il-Parlament Ewropew għadu kif adotta emendi għal pożizzjoni tal kunsill fuq il- eh, fuq il-emenda ta' budget emendatorju Numru erba, eh, eh, nieħu nota li hemm differenza bejn iż-żewġ istituzzjonijiet fuq dan il-budget mandatorju numru erba eh, tal-2019 preżentat mill-Kummissjoni. Jiena fil-kapaċità tiegħi naqbel illi il-President tal-Parlament jibda Komitat ta' Konċiljazzjoni skont il-punċi tal-artiklu 3 ta' Trattat ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Signora President. President, il-Parlament issa sej eh, sej eh, jitlop il-Komitat ta' Konċiljazzjoni. Issa naddu għal aġġustament għal ammonti mobilizzati la il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma Il-vot li mis huwa fuq l-objezzjoni tar regola 112 fuq il sustanzi attivi e, e, e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Essa oġġezzjoni skont ir-regola 112, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anki din adottata. Umbata oġġezzjoni kontra l-majs, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Anki din adottata. Il-oġezzjoni il li mis fuq il sojbin il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-oġezzjoni li mis fuq il-majs, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għaddit Issa senaddu għal vot fuq il-interferenza elettorali baranija eh, proposta minn erba gruppi. Nibdew l emenda numru 7. Favur kontra. Astenzjonijiet. għaddit ma nistaw namlu verifika, mannix problemi għonek. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda numru 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa għaddit. Emenda numru 13 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 14 hija l-istess bħall-ewwel waħda, imma nistgħu nagħmlu votazzjoni. Nistgħu nagħmlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda numru 3, skużawni tajt il-President, bist l-emenda 14, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 3. Ma nistawx namlu verifika kull darba, hemm l-istess votazzi voti favur u kontra. Ok, namlu verifika tile darba. Votazzjoni miftuħa. Ah, fuq l-emenda numru 14, il-votazzjoni maluqa għaddit. Testaw, għammina ah, fuq il-vizjoni tajba ħafna, wieħed jista' jifem. L-emenda numru 3, ah, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Favur. Għaddit. Issa l-emenda numru 1 u numru 8 favur kontra Astenzjonijiet. jena hawnhekk se jkolli nitloba jiena l-votazzjoni elettronika niftaħ l votazzjoni u l-votazzjoni ma ditx Issa nibuta fuq il-paragrafu 10 ta' test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit emenda 15 favur kontra. Astenzjonijiet. Naħseb illi għaw għaddit imma aħjar namlu verifika votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni malwa. Iva, essa sta votaw fuq il-paragrafu 21. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni malwa. Għaddit. Emenda numru 9 favur kontra astenzjoniet ma Emenda numru 10 favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Il-paragrafu 35 ta' test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit. L-emenda 11 de votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda numru 4, favur, kontra. Astenzjonijiet ma lejtux idejkom mod ċar, nerġaw nivutaw. L-emenda numru 4, minu favur, kontra, astensjoniet, Iva, għaddit mela, emenda 12, favur, kontra, astensjoniet, ma għaddit. Emenda 5, favur, fa kontra, astensjoniet, ma għaddit. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet ma diċ Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, l votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa Għaddit, grazzi. Issa naddu eh, għal uh, MFF Eh, Rizoluzzjoni prezentata minn erba gruppi politiċi. U nibdew bl-emenda numru 1. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma diċ. Emenda 2. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma diċ. Emenda numru 3. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma diċ. 13 votazzjoni nominari, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma ddiċ. Issa se nivvutaw fuq il-paragrafu 4 ta' test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda numru 4 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda numru 5 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Il-paragrafu 5 ta' test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa Maddiċ, emenda numru 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 17, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda numru 7, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. maddeċ. Emenda numru 8, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. maddeċ. Essa se nivuta le, titkorreġi ruħa president Emenda numru 19, favur kontra astensjonijiet. maddeċ. Emenda 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, Emenda 10. Er, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, Emenda 15, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. Emenda 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddeċ. Emenda 18, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddeċ. Emenda 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddeċ, emenda 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddeċ, ne votaw fuq rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni għaddit, grazzi ħafna. Issa naddu għal-rapport ta' Sinjura Tum. U l-ewwel nivvotaw fuq l-emenda numru wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Issa nivvotaw fuq il-paragrafu numru wieħed. Tliet partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. It-tielet parti votazzjoni miftuħa. U votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Issa nivutaw fuq il-rizoluzzjoni tal kumita Templ kolla kemmi il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa għaddit. Grazzi ħafna. proceed in a minute with the explanations of votes. Please leave the room. Issa se naħmlu l-spjegazzjonijiet tal-vot. Nitlobkom toħorġu mill-awla bil-kwiet. of the plenary if you don't. Jekk joġobkom uħorġu mill-plenarja, jekk mintkom se tiħdu sem fl-ispiegazzjonijiet tal-vot jew tisimgħu mill-kollegi li jridu jagħmlu l-ispiegazzjonijiet tagħhom, uħorġu bil-kwiet jekk joġobkom. out of the room. Ek joġobkom uħorġu bil-kalma mill-awla, ek ma tixtuqux tiħdu sem għax irridu nkomplu bil spiegazzjoni tal-vot dawk li huma interessati, ek joġobkom. Okay, so those are still in the room, would you please? Tajjeb, pena mela dawk li għadkom fl-awla, jekk joġobkom tamlux eh, ħafna storbju biex nibdew bil-spiegazzjoniet eh, tal-vot. Nishtiq nitlob li sur Hammond Touch tarċ eh, biex jibda jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu jekk huwa fl-awla x'aħna ma nistawx nidentifikaw minn hawnhekk. Huwa fuq l-oġġezzjoni fuq il-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 Kien hemm inċertezza dwar din il-kwistjoni, jien eżitajt, però fl-aħħar iddeċidejt illi nivvota kontra. Minix ġeneralment kontra l-GMOs kollha fl-ikel jekk ikun hemm rispett għal kriterji stretti. Fl-Unjoni Ewropea għandna kriterji stretti dwar is-sigurtà tal-ikel, is-saħħa pubblika. U dawn l istandards u kriterji għandhom jiġu rispettati huma essenzjali. Jekk irridu nimportaw il-qamħirrun minn barra, allura importanti li prodotti importati jkunu bla periklu wkoll. Għandna regoli Ewropej u naħseb l-approċċ li qed jittieħed huwa tajjeb. Iżda dak li dejjaqni huwa l-idea li nimportaw il-qamħirrum mill-Amerikat t'isfel minn reġunijiet fejn huma suscettibbli għad deforestazzjoni. Grazzi nkomplu għall oġġezzjoni li jmiss kont artiklu 112 is-soja ġenetikament modifikata. L-ewwel kelliema l-Onorevoli Aguilar. Grazzi ħafna, Signora President. Votajt kontra it-tlet oġġezzjonijiet tal-lum dwar l-awtorizzazzjoni tal-GMOs għal raġunijiet varji. Raġunijiet sistematiċi ppreżentati mhumiex bbażati fuq kwistjonijiet tekniċi huma aktar emozzjonijiet hawnhekk li qegħdin nifokaw fuqhom u anki l regoli ta' proċedura ma ġew segwiti, il-valutazzjoni tal-EFSA semmew illi dawn huma ta stand siguri bħal prodotti oħra. U hemm il-bil xjentifiku dwar dan, il-Kummissjoni qed tieħu l-obbligu illi timplementa regolamenti eżistenti. Il-Parlament bekk ma tistax tappoġġa oġġezzjonijiet mingħajr bażi xjentifika. L-Onorevoli Polczak Grazzi ħafna mill-ġdid tal-li tajtni l-kelma. Fid-diskors tiegħi qabel jiena referejt għal GMOs u l-pożizzjoni tiegħi fir-rigward tagħhom meta dawn jintużaw fis-settur alimentari. Naħseb ir-regoli Ewropej huma b'saħħithom jaħdmu tajjeb bbażati fuq data xjentifika u għalhekk jiena ivvotajt kontra Iżda fil-fema tiegħi importanti illi nqisu ċertu reqqa il mudelli ta' produzzjoni f'pajjiżi terzi, partikolarment fil-Brażil. Hemmhekk aħna naraw aktar azzjoni biex ikun hemm aktar produzzjoni. U qed naraw li l-bdiewa qegħdin jaqtaw is-siġar fil-foresti. U allura xi ħaġa li aħna rridu nikkritikaw Bekk neħtieġu politika illi tkun sensibli biex bekk nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet rabta mal-GMOs. Però fl-istess waqt niddefendu l politika tal-foresti. Noqogħdu ħafna attenti f'dan ir-rigward. Issa immorru għall-intil barrani fil-proċess demokratiċi tal-Istati Membri Ewropej. Ramona Stugarju. Aw edha. Grazzi. Bir-Rumen ħan nitkellem jien, tgħid is-Sinjura. L-informazzjoni falsa li hija kaġun eh, ta' dawn il-hackers mir-Russja meta nqablu mal-2018 irdupjat. U din il-misinformation hija immirata. Il-ġurnalisti tar-Rumanija sabu li kanal tal-aħbarijiet kellu ħames paġni ta' Facebook cloned. Hemm 20 miljun account false fuq Facebook u il-Kremlin jinvesti biljun ta' euro kull fis-sena għal eh, informazzjoni falsa. Jiena nixtieq nitlob lill-Kummissarju il-ġdid sabiex l-istratkom ikun struttura permanenti. Il-Kummissjoni l-ġdida għandha bżonn aġenda eh, ċara biex teduka il-pubbliku wkoll tal europa fuq din l-informazzjoni falsa. Il Sinjura Melbarde, Jina rappresentant tal-Latvija u votajt favuri rezoluzzjoni għax l-Europa kollha, l-Istati membri kollha li qegħdin fuq il-frontiera esterna dejjem ikollhom jiffaċċjaw dawn il-problemi ta' informazzjoni falsa u inti l-barrani fil-proċessi ta' eh, eh, elezzjonijiet il-Russi iridu ikollom din il-kultura l-istess ta' formazzjoni anki fl-istati eh, baltiċi. Jiena nixtieq ngħid kemm huwa importanti li naħdmu b'mod olistiku nevitaw, naraw li jkun hemm prevenzjoni. Eh, eh, mhux biss ġifri fis-snin ta' lezzjonijiet, meta jkun hemm lezzjonijiet qed jeqorbu. Tajjeb li jkun hemm eh, midja tal-istat li tkun b'saħħitha il-midja soċjali imma hemm ukoll il-midja kummerċjali lokali u reġjonali huwa importanti wkoll li wieħed jara x'inhu x'ikunu lejun li jista' jafdom ta' informazzjoni. Il-mikrofonu tal-kelima jinqata'. Tkompli sinjura illum fil-House of Norway hemm konferenza sentenza bizbaqali fl-istess ħin li qed isir il-plenarja fil-House of Europe hemm konferenza hemm l-enċiklopediji wkoll tal-istati membri kollha. U tajjeb li biex insalvargordja u demokrazija fl-Ewropa dawn l-enċiklopediji wkoll intu għam daqqatajn. Is-sur Wallace. Grazzi. Jiena bil-kontra il-mozzjoni għax kienet farsa di Venezuela, l-Iran, il-Korea ta' fuq dejjem ngħidu li huma kontra l-Unjoni Ewropea memx imma provi ta' veru eh, għal da l-allegazzjonijiet. Il-rapport ta' ġunju tal-Kommissjoni din il-mozzjoni hija parti minn informazzjoni falsa. Ġifri nafu li hemm l-intħin minn n NATO. L-Amerika u l-alleati mill-tini gwerra dinija rajna li ippruvaw jaraw ifixklu 50 gvern li kien elett mod demokratiku ippruvaw e, joqtlu wkoll il-fuq minn 50 e, politikat il-sanzjonijiet kontra l-Krimeja, Sirja, il-Venezuela, fost l-oħrajn, aħna nafu sanzjonijiet iġibu id-dannu l-nies u l-pressjoni toħroġ ukoll imħabba bħala kawza ta' sanzjonijiet. Grazzi. Il-kollega Marjani. Grazzi ħafna, Signora President. Jina u koll votajt kontra dan id-dokument għax kif smajna eh, dak li tkellem qabel, hemm insinuazzjonijiet imma m'hemmx provi, dejjem din il-kultura ta' gwerra birda u dawk li jaħsbu li jmorru kontra eh, l-Unjoni Ewropea li trid tkun dominanti i ngħidu li huwa fals. Jiena nixtieq ngħid li fi Franza Iva, Russia Today, eh, għandha xandar imma ma kien hemm l-ebda prova ta' informazzjoni falsa kienet fuq is-Sirja li eh, kienu il-medja tal tal-istat tagħna li kienet qed eh, verament iġġib id-dinja fit-tar fuq dak li kien għaddej falep. Ġiri fuq il-fake news naħseb li ma nagħtu l-ebda lezzjoni lil ħadd. Grazzi. The next speaker. Issa l-kellim li mis huwa eh, surħuk l-integrità tal-elezzjoni tanja kritika hekk eh, iridu li d-demokrazija t-sopravivi. Il-gvern tar renju Unit qed jgħid li ma nistawx najdu li ma kienx hemm interferenza barranija fir-referendum. Kien hemm artikoli kontra l-Unjoni Ewropea mill-medja Russa bil-informazzjoni eh, falsa kienu mxerda ħafna u fil-Renju Unit għanna regoli ridikoli. Wieħed jista' jagħti l-flus eh, eh, eh, il privati u anki kumpaniji jistgħu jagħtu l-flus u ma m'hemm lebda mod li nkunu nafu li dawn il-flus mhux ġejjin minn pajjiż barrani jew minn anki minn gvern fori barrani ħafna minn dawn in-nies laqas biss jgħixu fir-Renju Unit. Hemm bżonn nagħmlu riforma u rridu naħdmu flimkien leha. Grazzi. Issa il-kollega Rowet. Din il-ġimgħa kien hemm xi avvenimenti terribli fl-Unjoni Ewropea u barra eh, u juruna illi hemm problemi kbar. Eh, l l-affarijiet eh, eh, inkredibbli qed isiru verità u mill-mibeda ħafna qed tiġi minn ġol Unjoni Ewropea, mill elits oligarkiċi eh, ħafna nies jgħidu li ġejjin minn barra, għandna bżonn ta' regolamenti interni qawwijin fuq il- eh, finanzjamenti elettorali, però rridu naraw ma anki eh, il-kawżi, eh, il-ftit eh, il, il, il li għandhom ħafna flus eh, fi soċjetajiet tagħna u għandna bżonn ta' strumenti potenti internazzjonali. Jiena er, firmaj din ir-riżoluzzjoni votajt a favur għaliex l-Unjoni Ewropea hija fondata fuq politika ta' biberija, Irridu nsaħħu l-imħoħ tal-ċittadini u biex nitkelmu fuq il-paċi, il-ħbiberija eh, u din il-vuċi għandha tiġi eh, għanda tkun vera bejn kwalunkwe persuna fil-kontinent tagħna. Però rridu nollu l-volum biex dana ikollu effett. Issa imis, eh, Sur Moraes, Grazie, President, jina nishtiq namel punt speċifiku illi ma nistawx aħna eh, mm, eh, ma nħidux azzjoni fuq l-interferenza eh, barranija. Aħna tlabna li kunem komitat ta' inkjesta u dina illum ma ġietx aċċettata, jiddispjaċini, għax il-kollegi tkellmu fuq evidenza fuq din il-kwistjoni u dan huwa dak li konna qed nippruvaw namlu biex niżguraw li dak li aħna namlu huwa bażat fuq il-fatti u li aħna qed nipproteġġu l-elezzjonijiet tagħna u l-volontà demokratika tal-persuni fl-istati membri tagħna u anki fil-elezzjoni transkonfinali. Din hija kwistjoni importanti ħafna meta wieħed iż iż ġdida ta' dejjem qed tiżdied il-miżinformazzjoni. U minkejja l-fatt li m'għandniex dan il-kumitat speċjali irridu niżguraw li dan din l-awla l-kumitat libe u l komissjoni bdiet ħidma fuq din il-kwistjoni u nittama li titkompla u ma nistawx ma namlu xejn biex niprotegġu l-elezzjonijiet. Yeah, very well. Jekk joġobkom eh, l-aħħar żewġ kelliema ma tantx smajthom, forsi tistgħu titkellmu iktar tajtu jew forsi t-tekniċi jistgħu jollu l-volum. Issa il-kellim li miss is l-art. Grazzi jiena votajt għal din ir-riżoluzzjoni emendata, però punt wieħed li xtaqt insemmi lill kollegi tiegħi, meta nużaw il-kelma barrani, irridu noqogħdu attenti li ma nimmirawx individwi aktar mill nimiraw lil dawk li tassew iridu eh, nimiraw, ġifiri atturi minn pajjiżi terzi għaliex għandna klima bħalissa ta' intolleranza madwarna u fl-Unjoni Ewropea wkoll jien barrani pajjiżi stess il-pajjiż li qed nirrappreżenta fil-Parlament aħna kollha barranin lejn xurxin, Iżda xi kultant terminu peġorattiv, ġviri ta' barrani, jista' jagħmel problemi. Eżempju, fil-Parlament Skoċċiż għandna abbozz ta' liġi biex ikonna estensjoni għal dawk kollha li jgħixu fi Skozja biex kulħadd jivvota biex naqsmu l valuri demokratiċi biex kulħadd jivvota kemm hu jekk hux ċittadin tal-pajjiż jew hekk hux barrani. Grazzi ħafna. Issa jmiss lis-Sinjura Xojdrova. Kollegi, naħseb li dan id-dibattitu u r-riżoluzzjoni għal dan li tħil barrani fil-proċessi demokratiċi huwa dibattitu importanti għalhekk jina appoġġajt ir-riżoluzzjoni Qed insejħu lill-Kummissjoni biex tagħti aktar appoġġ. Dan il-punt huwa partikolarment importanti. Qed nirreferu għal Stratcom kif ukoll għal riżorsi umani u anki finanzjarji. Stratcom jindirizza l-ġlieda kontra d diżinformazzjoni fl-Ewropa. Jiena kuntenta b'dan u jiena bekk nixtieq li l-Parlament jadotta riżoluzzjoni bħal din. Signora Fox, jiena naf illi din hija messaċ għall votanti jiġifieri illi intom ma votaj intom votajtu però ma kantux tafu dwar xiex qed in tivvotaw. Qed nisimgħu wizwar il-fake news hawnhekk anke akkużi mhux minnhom għaf indirizzati għal Unit. Il-votanti ta' Brexit ma votawx minħabba il-bots Russi jew Facebook iżda għax nemnu fis-sovranità tagħna twissija l-kollegi Ewropej dwar l-interferenza fl-elezzjonijiet Ewropej li hija problema. L-Unjoni Ewropea sfortunatament tindaħal fil-elezzjonijiet tal-Istati Membri hemm intħil meta jkun hemm ir-referenda l-Irlanda, Danimarka, eċetera, qed tulhom le kellkom żball ivvutaw, ivvutaw sakemm tivvutaw kif irridu aħna U allura il-mozzjoni qed tagħti l-Unjoni Ewropea id-dritt illi tiċċensura dak li aħna naqraw ukoll. Jiena votajt kontra għaliex huwa għattak fuq il-votanti. Grazzi. Thank you. Next to speak is our colleague Stan. Grazzi l-Onorevoli Zdanoka. Grazzi President, jiena votajt kontra riżoluzzjoni Għandna bżonn insaħħu l proċessi demokratiċi, però mhux bil-mezzi proposti, pereżempju biex naġġornaw e, task force stratkom għal struttura permanenti. E, dana kollu jfisser ħafna finanzjament u mbagħad hemm ġustifikazzjoni għal każijiet ta' disinformazzjoni fl-2019 meta nqabblu mal-każijiet ta' snin ta' qabel hemm żieda, però Eddin anki naraw illi raġuni hija illi jkun hemm il-dupjar tal-budget ta' Stretcom, ġifiri id-domanda eh, eh, qed tindika hekk. U allura jiena nara mijiet ta' każijiet ta' aħbarijiet fażulli, pereżempju qegħdin nisimgħu dwar aħbar fir-Russja illi U huwa ħażin li wieħed jipprepara n-nimal qudiem it-tfal biex issajjar. U ovvjament dawn huma każijiet li jistgħu jiġu kwalifikati bħala diżinformazzjoni. Ġifieri aħna se nofqu miljuni ta' euro fuq każijiet bħal dawn. Next to speak is our colleague John Baski. Thank you, Chair. Уважаемый госпожо u Senjura President, Sur Dambaski, jiena din ir-reżoluzzjoni qabilt magħha dawn l-aħħar snin rajna numru ta' inċidenti tant ħid bħal dan fl-Unjoni Ewropea u anki fl-Amerika, fl-Istati Uniti. Imma mhux dejjem nistgħu ngħidu li dawn l-inti li kun ġej minn barra, ħafna drabi il-fondi kunu ħirġin mill-Ewropa sabiex l-opinjoni tan-nies tkun tista' tiddawwar dawn in-nies ikunu qegħdin jippruvaw jiddeċidu d-destin tagħhom huma fil-Polonja, fl-Ungerija, fil-Polonja għaw min jiddefendi il-kriminali. U skont il-Kumitat taħal ta' Helsinki jiena ma naqbel xej ġifiri dak li qed jiġri anki fil-Bulgarija kontra ċittadini ta' dan il-pajjiż. Is-Sur Polċak, grazzi President. Jiena din ir-riżoluzzjoni qbilt magħha. Ma minkejja id-dubji eh, li għaxi għandaw kol ċertu punti li huma kontroversjali, imma ħaġa hija ċara, pajjiżi terzi edin jipruvaw jimmanipulaw l-elezzjonijiet fuq livell Ewropew kif ukoll fuq fil-pajjiżi fl-istati. Jina naħseb li naf jina bġurnalista li għamlet xogħol verament tajjeb għax irnexxiela sip ehm, ehm, għamlet investigazzjoni u sabet tra troll farm. Issa id-dibattitu huwa bbażat fuq dak li huwa veru dik li huwa fittizju hemm bżonn iġifieri daw in-networks li qed joħolqu l-ħbarijiet folot naraw kif infarkuhom. Is-sur Ostrovicius, grazzi Sinjura President. Jiena bqajt imbellaħ meta sirtna flijem website IP Today li kienet falsa tal dan il-parlament. Skont li task force stratkom li mżvela din il-website, kollox ħareġ minn Russia Today, ġifiri mill-Kremlin. Il-propaganda qiegħda kullimkien daw eżempju tagħha hemm bżonn naraw li ċittadini tagħna ikunu jafu eżattament kif jażlu u jarblu x'inhu ta' veru x'mhux anki ġifiri din il-task force tal-istratkom qed tagħmel xogħol xogħol siwi ħafna għax qiegħda tiżvela x'inhu huwa falz. Hemm bżonn naraw x'inhu l programmi ta' media literacy ngħinu wkoll l-laqdiet ta' soċjetà ċivili. Hemm ukoll il-fat li naraw li kunem il-fondi għal dan bżon li il-rappresentant li li jmiss jara li din il-kwistjoni tal-ħabarijiet folos tkun ukoll fil-qalba tax-xogħol tal-politika barranija. Issa fuq l-MFF ħanitkellmu il-kollega Strugarju. <coughs> <coughs> Jena evotajt e a favur ta' din ir-riżoluzzjoni għax irridu nagħtu sinjal qawwi lil kunsill Anki jekk kienet eh, appoġġata minn erba gruppi mem lebda ke kelma fil fil-rapport fuq l-appoċ lejn is-soċjetà ċivili. U tradizjonalment il-Parlament dejjem kien eh, kien jappoġġa s-soċjetà ċivili. Għandhom bżonn ta' strument biex ikunu jistgħu jsegwu l-agenda tagħhom. U miex ħaġa ċettabli għalina illi ma nsemmux u ma nitolbux iktar azzjoni f'din il- uh, f'dan il-qasam metan isu illi s-soċjetà ċivili edha tonqas edha tonqos fil-Polonja, fl-Ungerija u anki f'pajjiżi fir-Rumanija. Issa il-kollega li jmiss huwa il-kollega Lenars. Grazzi, President. Din il-ġimgħa aħna konna sorpriżi naraw messaġġ mill-qorti tal-awdituri li qalu illi 3 biljuni euro illi jaddarbtej darbtej il-budget ta' ta' kull sen annwali ma, ma, ma instabx, ma, ma, ma, ma instabux. U il-persuni f'din il- il-membri kollegi eh, talbu li kunem zida fil-budget. Aħna għanna approċ iktar kritiku kif nis, fejn nistaw nsibu iktar flus, kif nistaw innaqsu l-ispiża. Dana ma jfissirx illi hemm bżonn iktar flus. Il-budget mhuwiex Christmas tree fejn wieħed jista' idendel ix-xewqa tiegħu eh, eh, irridu nkunu bilanċati, irridu nkunu kawti fuq kif nenfqu l-flus tagħna. Jiena naħseb illi hemm bżonn inkunu iktar raġonevoli u għalhekk il-partit tagħna vota kontra il-mozzjoni. Issa nisimgħu minn sur Ledzek Miller. Grazzi, ħafna, President. Jina għandi żewġ mistoqsijiet l-għonet fuq il-situazzjoni eh, mux ċerta fuq il-Brexit. L-Unjoni Ewropea għanda bżon toħlo pjanta urġenza jekk ir-Renju Uniti joħroġ minn ftehim. Eh, mis-sena diħla diġa eh, Eh, eh, madux mux se jkompli eh, flus għal budget irridu nizguraw li natu sikurta ta' ħlasijiet u għal beneficjari kollha tal-Unjoni Ewropea u anki l-Istati membri u anki fil-Parlament tal polonia li tawni mandat biex niġi fil-Parlament Ewropew. Umbat ir-riforma tal-own resources tal-Unjoni Ewropea wara e, e, e, hemm bżonn ikun hemm soluzzjonijiet ġodda fiskali bħal barra mill-imposta fiskali Imma anki li inġelu anki min jihusem fissu intern li ma jħallas għalex dawn il-kumpaniji huma obbligati jħallsu barra mill-Unjoni Ewropea. Looking at the time. Skużawni, ma konċ qed nara il-ħin tajt il-President u kellek xi ftit ta' sekondi żejda. Mela, issa jmiss l honorable Palmer. Le, mhux l honorable Palmer. Mela, se naddi l-kelma lill kollega Sojdrova. Grazzi President li tajt il kelma kollegi. Jiena appoġġajt din ir-riżoluzzjoni eventwalment minkejja l-fatt illi jiena ma kontx ċerta dwar xi wħud mill-punti illi semma pereżempju s-Sur Leonards xorta waħda appoġġajt ir-riżoluzzjoni għaliex inħoss illi iż-żmien huwa fattur importanti u aħna rridu nagħmlu talba lill kunsill tal-Unjoni Ewropea biex isibu qbil magħna l-Parlament Ewropew malajr kemm jista' jkun. Irridu nadottaw budget li jagħmel sens illi niffinanzjaw programmi bħal Erasmus Plus, il-fondi tal-koezjoni, il-PAK u bekk li nersqu lejn budget provizorju ma tkun xaħġa tajba. Irridu wkoll nittu deċiżjoni fuq risorsi propju wkoll lix ma jistax ikollna budget realistiku. Il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet wieħed punt wieħed, wieħed aħna wieħed punt tlieta u rridu eh, soluzzjoni hawnhekk l-Onorevoli Vericinova. Grazzi, jiena votajt kontra r riżoluzzjoni ta' dan il-qafas finanzjarju għaliex eh, nisimgħu dwar stabilità ġlida kontra l-klima, eċetera, eċetera. Iżda wara dana kollu għandna pjan klassiku soċjali. Apparti affarijiet oħra, l-abbozza riżoluzzjoni titlob għall-introduzzjoni ta' pereżempju taxxi korporattivi, taxxi fuq is servizzi digitali, taxxi fuq is servizzi finanzjari, bdil fil-VAT, eċetera, eċetera. Nifhem illi dawn huma sforzi li ġejjin mill-kollegi tagħna mill-Grupp Soċjalista, però sorpriża mill-attitudni ta' diversi membri li qisu lilhom infushom bħala politiċi taċ-ċentru lemin. Bażikament hija talba għal żieda fit-taxxi. Grazzi għall attenzjoni tagħkom. Issa jmiss li l-Onorevoli Ġambaski. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena appoġġajt ir-riżoluzzjoni li hija parti mill-istrateġija tal-Parlament Ewropew biex ninfluwenzaw in-negozjati dwar l-MFF li jmiss. Ir-riżoluzzjoni tinkludi numru ta' pożizzjonijiet li aħna appoġġajna Dan huwa wkoll importanti għaliex għandna element għal pjantazzjoni għal sitwazzjoni ta' emerġenza, safety net l-uħ biex anki nagħtu għajnuna l benefiċjarji ta' programmi Ewropej biex bekk nestendu anki l qafas attwali jekk ma jkunx hemm il-liġi jiġi mill-ħuħ. But he is not Suppost is-sur Wallis imma leader mhux qiegħed magħna, mhux qiegħed fil-kamra, mela mmorru għall punt li jmiss li x-xogħol, l-impjiegi u l-politika soċjali ta' żona ta' juro Nisimgħu s-Sur Palme. Grazzi. Nixtieq nikwotwa. Illi ħaddiema qed jitilqu kif ġipu leħaq għaw min jintemmlu eh, jintemmlu x-xogħol meta jkunu se meta se jkun eh, jitkellmu fuq xi sajd dan eh, kien ħaddim f'Wilko fil-kostituenza tiegħu. Wilko kienet um, kumpannija veru tajba imma ma baqiċ tissapportja il-ħaddiema tagħha u għada se jsir azzjoni industrijali kontra prassi ġodda, kondizjoni ġodda, ġifiri li tobbliga l-ħaddima li jaħdmu iktar fil-weekend li jitneħilhom il-ħin mal-familji u il-GMB, il-trade union tagħhom jiena se nappoġġja dawn il-ħaddima li sejħdu l-azzjoni għada. Issa, il-Sinjura Xojdrova. Grazzi. Għal i permetti li għaliex jiena dan il-rapport kont favorieħ. Nsibu fih numru ta' proposti importanti, proposti li tajjeb li aħna mhux biss naraw li jkunu eh, kolom il-fondi fuq il-livell Ewropa ma wkoll li jiġu appoġġjati. Nirridu nevitaw li eh, jkun hemm sitwazzjonijiet li varjaw, speċjalment għaż-żazax tagħna li jkunu qed ifittxu x-xogħol fl-istati membri tagħna hemm l-Erasmus, hemm il-Solidarity Corps, hemm affarijiet programmi għal benefiċċju tagħhom iż-żgħażagħ imma l-istati membri hemm bżonn jinnovaw hemm l-edukazzjoni, taħriġ, il-fatt li jiġu l-kwalifiki. Ma nafx mannix ikonna xi beneficju għal min qiegħed beneficju Ewropa għal nis qiegħda forsi nkunu qed neżaġeraw. Imma bżonn naġixxu jien fuq din il-mozzjoni għas-senejt għax il-benefiċċji u drittijiet tal-ħaddiema fuqom fuqhom dejjem tambaq l-Unjoni Ewropea tedinna li t-garantixxijom dawn id-drittijiet imma din aħbar falsa wkoll intom fl-Ewropa iskom tatu il-laqx lil ħaddiema u din ir-retorika fuq id-drittijiet kif in-nies fl-Italja u fil-Greċja iħossuhom dwar dan. Dawn intlaqtu mill-austerità li imponiet l-Unjoni Ewropea. Nies li ġew umiljati għax l-Ewropa għaltilhom ma setgħux jiddeċiedu huma fuq il-linji ta' politika tagħhom jiena stjenejt għax naqbel mal kundizzjonijiet aħjar tax-xogħol imma jiena ma rridx inħalli fidejkom ma nafdakomx m'għandniex aħna niddependu mill-nies burokratiċi li qegħdin hawnhekk fi Brussell. Grazzi, President, kollegi. Il-rapport huwa bilanċat jifoka fuq l-inkoraġġament li l-Istati membri biex jilħu bilanċ bejn il-dimensjoni il, eh, il soċjali u ekonomiċi tagħhom biex inkoraġġixxu il-ħili digitali, specialment l-SMEs, l-istess dokument fiħu kol e, iktar pressjoni e, fuq l-istati membri fuq il-migranti li e, aħna diskutejna żewġ rapporti qabel b'test intro raġonevoli introduċejna mm, aspetti fuq il-migranti dawn it-testi ma nistax naqbel maħom dan id-dokument ma ma jikkonsidrax is-sussidjarjetà b'mod suffiċenti illi permetti l istati membri eh, jitrattaw il-kwistjonijiet tagħhom fuq livell nazzjonali u din ir-raġuni jiena astenejt. Dawn il-minuti tal-seduta se jiġu sottomessi qabel il-seduta li miss. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet se eh, dawn il-minuti il-sessjoni tal-Parlament issa aġġornata is-seduta maluqa u nawguralkom il-komplement tal-ġimgħa tajba. Grazzi.